Okay, colleagues, we are, uh, we are ready for another Eżiz, kollegi, illum għanna round ieħor ta' smih l-ewwel punt tal-aġenda u l-adozzjoni tal-aġenda jekk m'għandniex kommenti dan nistgħu nadottaw mingħajr ebda tibdiliet. Grazzi tassew. Issa xi aħbarijiet minn ħatana eh, hawn interpretazzjoni disponibbli satax il-lingwa u din il-laqa bħassoltu qed tiġi imxandra tista' tiġi segwita live fuq il-website sal-Parlament Ewropew jew nkella fuq Europarl TV. U minħabba l-proġett tal-Parlament li ma nużawx karti, il-dokumenti huma disponibbli b'mod elettroniku biss. Issa l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-emis tal-11 u l-11 ta' ottubru ta' 17 u l-20 ta' ottubru ta' din is-sena. Dawn il-minuti huma disponibbli uh, eh, online. Jekk m'hawnx kummenti dawn il-minuti jistgħu jiġu adottati. Issa ngħaddu għas smieħ propju ta' li għanna l-lum ta' sur Falkenberg ex direttur ġenerali ta' DG tal-Ambjent l kummissjoni Ewropea u nixtieq nirringrazzjah tal-li aċċetta l-istedina tagħna. Is-sur Karl Falkenberg ser jatina idea dwar leġiżlazzjoni Ewropea fir rigward tal-emissjonijiet kif ukoll il-proċess ta' tħejjija u implementazzjoni ta' standards Ewropej dwar il-kwalità tal-arja, mod partikolari ir-rabta ta' bejn it-tniġġis tal-arja u emissjonijiet fis-settur tal-vetturi fil-Unjoni Ewropea li kol kem aħna irċevejna permezz tal-email it-tweġibiet għall-ewwel set preliminari ta' mistoqsijiet li tresqu lis-sur Falkenberg. Dawn tistgħu issibuhom fid-dossier tal-laqa. Għanna sija u 40 minuta għal dan id-dibattitu u għalhekk nixtieq nagħti l-mikrofonu mal-ewwel lis-sur Falkenberg biex jagħmel l-istqarrija introduttorja tiegħu u għandu 10 minuti biex jagħmel dan. Jekk jogħġbok. Grazzi ta' sew, sur President, eżis membri tal-Kumitat EMIS. Nirringrazzjakom li tatuni din l-opportunità biex niċċara għal l wol tiegħi u l-irwol tad-Direttur Ġenerali tal-Ambjent fil-Kummissjoni Ewropea. Fi żmien tiegħi bħala Direttur Ġenerali eh, kien l-istess żmien meta kellna lil Janex Potoċnik bħala Kummissarju tal-Ambjent. Jiena bdejt naħdem mal-Kummissarju Stavros Dimas fejn fl-ewwel sena iffokajna l-iktar fuq kwistjonijiet ta' tibdil fil-klima u imbagħad eh, temmejt it-terminu tiegħi mal-Kummissarju Carmenu Vella fis-sajf tal-2015 ma nixtieqx nieħu wis ħin f'din eh, l-istarja tiegħi ma nixtieq nagħmel referenza għal l-evalwazzjoni politika pertinenti ta' Janex Potoċnik aħna ħdemna ħafna flimkien biex niżguraw li jkun hemm ambjent aħjar u ta' salarja aħjar u ndirizzajna wkoll uħut mill-problemi u kwistjonijiet għal implementazzjoni aħjar tal-leġislazzjoni sostanzjali ambjentali Ewropea. L-implementazzjoni tibda bil-kwalità u ċarezza tal-leġislazzjoni innifisa. Din għada sfida kbira għal kummissjoni u anke għaż-żewġ leġislaturi ġifiri l-Parlament u l-Kunsill. It-tieni hemm bżonn li nifmu b'mod ċar kif il-leġiżlazzjoni komuni illi taqqat l-Istati membri Ewropej kollha għal benefiċċju tal-500 miljun ċittadini tagħha, kif din il-leġiżlazzjoni tiġi implementata u minn min. Dan il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa wieħed f'saħħtu iżda biex 28 awtorità differenti timplementa b'ċertu intensità din il leġiżlazzjoni teħtieġ regoli komuni jew tal-inqas li jkunu peer reviewed u regoli ta' forzar fil-qasam tal-ambjent iċ-ċittadini ma kellhom l-ebda rikors biex jafżaw il-Kummissjoni jekk raw li kien hemm nuqqas implementazzjoni mill-awtoritajiet, l-ambjent sar il-qasam fejn l-iktar li hemm rikorsi fil-Qorti Ewropea tal ġustizza mill-Kummissjoni kontra l-Istati membri. Ħafna minnhom bdew minn eh, il-menti ta' ċittadini. Proposti biex tissaħħaħ l-implementazzjoni permezz ta', spezzjonijiet u monitoraġġ dawn ġew żviluppati flimkien anke ma' aċċess ta' ċittadini għal Rad nazzjonali. Iżda dawn ma, ma sarux eh, għadhom ma spiċċawx. U il-kwistjoni li qed ninvestigaw l-lum se rigwarda dawn l-affarijiet jiena kont konxu kif kienu konxi oħrajn ukoll ta' diskrepanzi bejn it-testijiet fil-laboratorji u l-emissjonijiet reali. Jiena tajt tlet tip ta' spjegazzjonijiet. L-ewwel, l-emissjonijiet tal-karozzi individwali jiddependu mill-latitudni tal-sewwieq sa 30% tal-konsum tal-karburant u t-nġis huwa spjegat minn eco driving. It-tieni taħt kondizjonijiet fil-laboratorju hekk kif huwa mfassal fit-test tal-NDC e ottimizzazzjon, iktar ottimizzazzjoni tal-emissjonijiet f'ambjent kontrollat fejn huwa possibbli ta' kienet it-tieni spjegazzjoni. It-tielet rebound effects jistaw jispjegaw għalfejn il-karozz individwali jistaw ikunu aktar indaf imma ħafna iktar karozzi jkomplu jispjegaw għalfejn għanna din il-kwalità tal-arja ħażina f'ħafna bliet Ewropej. Għalija, innuqqas ta' titjib fin-nox u fit-tniġġis tal-partiċelli żgħar fil-arja Ewropea kien huwa ta' tħassib prinċipali li aħna qajjimna flimkien mal-kollegi tiegħi wkoll. Is-settur tat-trasport jikkontribwixxi it-tielet l-ikbar settur ta' tniġġis. Imbagħad għandek il-sistemi ta' kombustjoni ta' djar individwali u t-tieni terz huwa tal industri l-agrikoltura u tniġġis importat u għattilet settur. L-kwalità tal-arja jew in-nuqqas ta' kwalità tajba tal-arja għadha l-kawża prinċipali għal mortalità prematura fl-Ewropa. Mill-bidu net, il-Digital Ambient għafsed biex ikun hemm limiti ta' emissjonijiet aktar saħħithom. Anke minn eh, magni diesel. Aħna ħadna n-nota tal-komunikazzjoni tal-Kommissjoni Cars 2020 u fukkajna biex nimplementaw dan il-kalendarju. Aħna eh, għamilna e, enfasi biex jiġu adottati l-RDE, Real Driving Emission Controls, bbażati fuq l-użu tal-PEMS Il-Cars 2020 stabbilixxiet skeda għal test ġib l-implementazzjoni għal settembru 2014. Suppost kellna proposta u dimna sa tmim l-2013 biex nilħu din id-data skont proċeduri normali. Ix-xogħol tekniku dam iktar u u jispjegu kol sens urġenza fl-ittra tiegħi lil diġi kalliha. Is-sens ta' urġenza kien iktar enfasizzat mill-studju tal-ICCT li wera li kien hemm <coughs> ħafna iktar diskrepanzi u jekk hemm xi tip l-emissjonijiet jistgħu xinkisbu permezz tal-Euro 6 car saħt il-kriterji tal-testijiet fil laboratorji anke jekk huwa possibbli teknikament bl-ittra tal attemplementazzjoni implementazzjoni il-mistoqsija dwar jekk l-interpretazzjoni ta' din ta' tal attemplementazzjoni implementazzjoni tiġġustifikax li kien hemm 20 darba iktar emissjonijiet minn norma legali. Nistati membri l-autoritet kompetenti mistom użaw miżuri ta' sorveljanza tas-suq u anke missom saqsew u mistom talbu ktar ġustifikazzjoni għal dawn ta' professjoni ta' tip fid-dal dawn id-diskrepanzi jiena nittama l-Istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropej jaslu għal konklużjoni adegwata għal emissjonijiet ta' diesel anke għal governanza futura. F'konklużjoni tiegħi naħseb li l-leġislazzjoni waħedha mhux biżejjed għandu ikun hemm monitoraġġ indipendenti u f'saħħtu biex ikun hemm implementazzjoni effettiva u reazzjoni koordinata kmini li stil kmini meta jiġu identifikati nuqqasijiet fl-implementazzjoni. Grazzi għal attenzjoni tagħkom u lest il nisma' l-mistoqsijiet. Grazzi, Sur Falkenberg. Nibdew bl-ewwel round ta' mistoqsijiet. nibdew bir-rapporters imbagħad rappreżentant għal kull grupp politiku u għandkom ħames minuti kull wieħed. Nibdew bis-Sur Gerbrandi jekk joġbok. Grazzi Sur President, grazzi Sur Falkenberg tal-li jgħata hawnhekk qed nieħdu għos nerġgħu narawk fil-Parlament. Il-mistoqsija tiegħi hija din. Meta inħares lejn il-komunikazzjoni li tasal mill-Kummissjoni jekk tkunx bil-miktub jew dikjarazzjonijiet hawnhekk, il-tweġiba dejjem hija koerenti, dejjem l-istess. Tal-inqas nafu li għal ħafna snin kien hemm min fil-kummissjoni iġġieled fuq din il-kwestjoni u rajna anke permezz ta' skambju tal-emails minn għandek u s-sur Kalliħa Crespo kol u l kummissarju Potoċnik li l Tajani. Forsi tista tgħidilna ftit iktar ġġara internament u kemm kontu tafu informazzjoni għax qed nirċievu dawn l-iskambju ta' emails bejn Digi Klima, Digi Enterprise, Digi tal-Ambjent u l-JRC. Mill-2008 fejn diġà kien hemm sospetti serji fuq l-użu ta' dawn id-defeat devices u diffiċ li mbagħad wieħed jagħmel differenza bejn id-defeat devices u cycle beating Imma għalhekk tajjeb li nkunu nafu x'qed x'kien qed jiġri u fuq liema livelli differenti. Is-Sur Falkenberg, il-mistoqsija tiegħek tmur lura għal żmien meta jiena kont għadna ma wasalx fid-direttorat. Fitħejjija għal dan is-smieħ ħareġ ċar ukoll għal ħafna kollegi fid-digital ambjent illi kien hemm problema bejn it-testijiet fil-laboratorji u emissjonijiet reali. Jekk marru lura lejn ir-regoli Euro 5 anke li marru lura l-2005. Ma kienx ċar kemm kienu gbar mid diskrepanzi u kif jiena spjegajt fil-introduzzjoni tiegħi kien hemm ġustifikazzjonijiet li kienu qed jiġu offruti għalfejn kien qed jiġri dan, pereżempju li karozza tipproduċi livelli differenti skont kif tiġi użata. Jiġifieri qatt ma jista' jkollok sitwazzjoni fejn kull karozza ser eh, tagħmel l-istess ammont ta' emissjonijiet. Anke jekk tkun l-istess karozza, jiġifieri dejjem se jkun hemm xi tip ta' diskrepanzi. 30% huwa ukoll spjegat mir-raġuni tal-eco driving, per eżempju li inti ma taffax ħafna l-gas, per eżempju, jew li issu b'mod iktar raġonevoli. Dawn kienu kollha spjegazzjonijiet li kienu qegħdin nataw. Aħna fid-digital ambjent imbagħad ipruv nedejna eh, studju mal-JRC biex inkunu nafu x'inhuma dawn id-diskrepanzi u raġunijiet għalfejn kien hemm dawn id-diskrepanzi u Aħna konna qegħdin naraw li kwalità tal-arja li aħna responsabbli għalija ma kienx qed fil-bliet tagħna u għalhekk ħloqna dan l-istudju u l-istudju tagħna iktar indikazzjonijiet ta' diskrepanzi eżistenti li kien diffiċli wieħed jispjegahom. Imma jiena sissa għatma dilem minn moħħi li jista' jkun hemm prassi illegali. Jiena dejjem ħsibt illi l-aħjar xebħ li nista' nagħmel huwa dak tal-leġiżlazzjoni fiskali li inti tipprova tagħmel l-aħjar li tista' mill-aspett fiskali, ġifieri dawk l-intraprizi li kollhom iħallsu it-taxxi jaraw kif jistgħu isibu skuża biex inaqsu l-ammont dovut. U jiena din il-leġiżlazzjoni hekk interpretajta. Jiġifieri inti jettajt, Sur Gerbrandi, inti jettajt illi legalment hija hija attitudni tajba iżda moralment le. Is-Sur Falkenberg hawnhekk qed nitkellmu dwar l-infurzar legali u għalhekk ma ħsibx li kien hemm ksur legali u għalhekk aħna dejjem iffukajna fuq il-fatt li rridu inneħħu kwalunkwe nuqqas ta' inċertezza, kwalunkwe diskrepanzi fil-proċedura tat-testjar. L-aħħar mistoqsija sur Garbanti naħseb li inti kon f'pożizzjoni pjuttost frustranti fid-diġi tal-ambjent għax inti xtaqt li tejjeb is-sitwazzjoni imma mar nexxilkomx il-JRC fl-2011 ikkonkludew li l-PEMS jistgħu jiġu użati u saret ħidma għal sentejn oħra biex jinsabu alternattivi għal PEMS li u koll nistaw narrawħ alternattiva alternativa biex il-proċess jinbidel ħassejtu li kien hemm ċertu affarijiet bħal pereżempju l-fatt li l-industrija tal-vettura ma kienet sejra tajjeb. U li għalhekk ħassew li l-konsegwenzi ekonomiċi kienu ħafna iktar importanti minn l-konsegwenzi fuq il-kwalità tal-arja u għalhekk dan affettwa l-aspett legali. Is-sur Falkenberg Bergiva kien hemm dan kien żmien fejn kien hemm ħafna tħassib ekonomiku. Dan huwa minnu naħseb li ħafna membri jafu illi meta aħna konna qegħdin noħorġu bil-proposta dwar il-kwalità tal-arja, kellna naraw kif ser nagħmlu biex nikkonvinċu illi din kienet kwistjoni serja, kwistjoni kwistjoni tal kwalità tal-arja li tittiġi indirizzata anke fi żmien eh, fejn l-ekonomija kienet sejra ħażin. Iva, kien hemm żmien meta kien hemm ħafna frustrazzjoni iżda imbagħad ukoll kien hemm żmien fejn rajna li jittieħdu ċertu passi. Il-pjantazzjoni Kar 2020 tal-Kummissjoni tana ideja ta' x'għandu jsir u aħna dejjem ħdimna biex ikun hemm l-implementazzjoni ta' dan il-pjan ta' azzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar marna xilnix nilħu konklużjoni l-RDE test suppost kienu fis-seħħ u suppost kienu qegħdin jaħdmu flimkien l-implementazzjoni tan-norm Euro 6. U domna sal-2015 bija imma jiena ħdimt mal-Kummissarju Potocnik u ma' kollegi fil-Kummissjoni li kien hemm bżonn li jitħaffef fil-past u li din kienet xi ħaġa li qed dejjem tħassibna. Grazzi tal-li żammejtu ma' ħames minuti, it-tieni rapporter tagħna għadu mhux qiegħed hawnhekk għalhekk ngħaddu għall-onorevoli li jmiss. L-onorevoli Giseka, grazzi tassew, sur Falkenberg tal-li għet għonek turi fil-mistoqsijiet tagħna, rapporter jiet ma' triq forsi naxilu jasal fil-ħin. L-industrija tal-karozzi hija differenti ħafna fl-Ewropa u fl-Istati Uniti 3.5% biss tal-karozzi huma diesel. Għalfejn u diesel u popolari iktar fl-Ewropa? Tweġiba, e, dan minħabba illi fl-Ewropa aħna dejjem indirizzajna kwistjoni tal-tibdil klimatiku. Id-diesel dejjem kien meqjus bħala sistema aktar effiċjenti li tiġġenera inqas diossidu tal-karbonju fl-arja. U kien hemm ukoll inċentivi fiskali li ġew implementati u dan kien ifisser illi fl-aħħar 20-30 sena il-flotta Ewropea qalbet iktar lejn id-diesel. Aħna provajna nirreagixxu għal il-kwistjoni ta' tibdil klimatiku u forsi imisna għadna iktar attenti fuq il-kwistjoni tal-kwalità tal-arja l-arja li aħna nieħdu fil-bliet u fiż-żoni rurali tagħna u anke l-kwistjoni tal-partiċelli żgħar dan kollu misna kkunsidrajnieh. Is-Sur Iva jina naqbel miegħek għal-politika ambientali jitnaqqis tad-diġitu tal-karbonju kienet il-priorità anke in-NOx. Forsi ġew injorati. L-industrija tal-karozzi dan konsidratu u ħadmet biex eh, taffi s CO2 permezz ta' magni diesel kif semmejt inti. Naħseb li aħna li konna nilfu ċertu responsabilta għal din il-politika. Is-Sur Falkenberg, ma naħsibx li hawnhekk qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' responsabilità f'dan il-każ, imma naħseb illi stajna niġbdu iktar attenzjoni għal fatt illi l-magni diesel u koll għandhom l-żvantaġġi tagħhom. l-pjantazzjoni Commission Car 2020 jispjega dan u jikkonsidra u koll il-missonijiet negattivi mm, u partiċelli u NOx u dan kollu li dan kollu rrid jiġi indirizzat. Aħna dniex rridu din flok l-oħra, rridu ħaġa flok l-oħra, imma fost il-pubbliku eh, kien hemm din il-perċezzjoni u dan imbagħad irriżulta fil-politika fiskali u kien hemm ukoll inkoraġġiment biex jintużaw dawn il-karozzi li jaħdmu bid dizel Issa wasalna fi żmien fejn serri jkun hemm bżonn ta' bidla fil-mobilità. Mistax ilu kellna s-sur Lis il-Ministru mill eh, <clears throat> Lower Saxony u u għaxta li kunem eliminazzjoni gradwali ta' intern ta' kombass tal-kombustjoni interna li ġu eliminati. <clears throat> Nishtiq nikwotalkom l-inġinier fi Vienna li qal illi dawn il-magni kombustibli mux se jkun hemm xejn jista' joħdulhom posthom għal miet ta' snin li ġejjin, għal miet għal miet sena li ġejjin. Ma nistgħux inkomplu intejbu dejjem intejbu il-magni. X'taħseb inti minn rikwotazzjoni minn espert tal-Magda Krozzi? Ma naħsibx li din hija eh, l-ideali għal greening. Zil Falkenberg, jena minix ekonomista, għalista ma nistax eh, nikontradixxi l-opinjoni ta' espert. Imma naħseb il magni elettriċi t-wieħed t-tizom f'moħħu. Eh, min fejn ħanġibu elettriku, dan ukoll li tiġi eh, prodott b'xi mod. Dan ovvjament ser jgħinna niddeterminaw x'inhu l-aħjar mod li nimxu l-qodbih l-qoddim. Um, I just went very quickly on, on the last set of questions. Grazie. Hemm gruppi u esperti illi qed jgħidulna li m'hemmx teknoloġija biex innaqsu CO2. X'tib ta' trade-off jista' jkollna? Jiena kif nifhimha jien hija li teknoloġija teżisti u jiena rajt iktar minn darba illi l-intraprizi e diġa u rew li jistaw jiproduċu green power. U ġi provatu koll li għalen astnejn minn dawn l-istazzjonijiet kienu edin jamlu dan u għallora teknoloġija teżisti, grazzi. Jena il-komitat ħares ovvjament lejn il- kwestjonijiet legali kif l-leġislazzjoni attwali tista' tittejjeb u kif ġrat dan li ġara. Fuq il-kwestjoni ta' cycle beating, tista' tatina xi eżempi? Jena, għatma kont f'laboratorju ta' testijiet, pero għaluli minn dak li smajt naf li jem tires speċjali ħafna illi jimxu minnajr illi jimxu b'mod iktar sempliċi iktar faċli biex it-tejjeb il-proċessi ta' ċelerazzjoni illi jisiru b'mod iktar minna aggressjoni. Forsi xieħut minna jistaw jisuqu b'dan il-mod, pero definizjoni ta' defeat device fil-regolament. E, il-wieħed jistajt inaqqas e, e, il-veloċità issa jekk aħna nistaw namlu tuning ta' sistema ta' l-emissjoni jekk dina hija hija cycle beating. X'differenza hemm bejn tuning u modulating? Jiena ma nifhimx, eh, ma nistax nara differenza bejn eh, dan id-defeating u cycle beating. Hemm ħafna nies li ma jifmuhx dan. Aħna din il-leġislazzjoni rajta aktar minn darba f'dawn l-aħħar snin u mandiċ risposti ċari fuq dan. Kif kien qed jgħid Sur Gerbrandi biex jara jekk hemm jistax ikun hemm differenzi bejn l-atteġġament morali u legali, forsi huwa mod biex nispjegaw differenzi. Jena kif finta jien illi taħti sorveljanza u responsabilta' tal-laboratori nazjonali e, u dawk il-laboratori li għatu type approval jista' jkun illi il jiġi rispettat il-legalità tat test e, għal e, daqstant ma nistax naċċetta illi e, illi kien hemm prassi illegali sakemm ma jiġix skopert minn naħa l-oħra mill-Amerika li fil-fatt ġara. Jena nishtiq nitkellem anki fuq il-kwistjoni numru erba. Inti għati li il-proċessor di erba stati membri esprimew insoddisfazzjoni. Min kienu dawn l stati membri? U x'kienu eh, l-oġezzjonijiet tagħhom? Jena naħseb l-oġġezzjoni speċifika kienet illi f'Ġunju kien kien hemm xnija illi fil-laqa ta' Ottubru kien se jkun hemm proposta fuq test tardi u meta ħarġet l-aġenda ma, ma, ma kienx preżenti l-istati membri kienu l-Ġermanja, l-Olanda, id-Danimarka, u kien hemm stat ieħor illi ma niftakarx. Renju Unit? Le ma naħsibx li kien ir-Renju Unit. Issa su Federer. Grazzi tal preżenza tiegħek biex tajna fil-ħidma tagħna. L-ewwel mistoqsija tiegħi meta il-leġizlazzjoni fuq l-emissjonijiet kienet fidejn kummissjoni. Minnaħat tal-kummissjoni kienet l-idea illi il-karozzi kellhom jgħaddu minn dan it-test fil-laboratorju jew fuq it-triq Aħna meta eh, nishtru il-safety chairs ta' tfal għana għal karozzi aħna in nipretendu illi dawn se jaħdmu f'każ ta' incident jew hekk parachut l-istess nipretendu li se jaħdem il-limitu għandu jkun limitu li riferi għal testa laboratorju jew fuq fis situazzjoni reali. Jekk nifhem show, so, inti qed tistaqsini fuq moment qabel ma jiena wasalt fil-DG. Għax inti qed tistaqsi fuq kif ġi żviluppat l-ewwel eh, konċett ta' din il-leġislazzjoni. Jiena nista' najt illi l-an ta' dan l-att ta' implementazzjoni li kienet jagħti E, il dettalji ta' testijiet fil-laboratorju huwa kif l-industrija tista' turi illi norma tal-Euro 5 u Euro 4 tista' tiġi rispettata biex bekk it-tip e, jista' jiġi approvati. E, però jiena f'dak iż-żmien jiena ma konti ma kontx fid-DG u ma kelli ebda idea fuq id-diskussjonijiet li kienu qegħdin isiru dak iż-żmien. fuq it-tensjoni bej il-DG NV, DG Enterprise u DG Grow. E, e, proċess li beda fl-2008 u li ġi adottat reċentement, din it-tensjoni bejn id-DG id-DGs differenti u l-perspettiva differenti li kellhom id-DGs il-li e mbagħad dewmu l-proċess tista' dina tiġi adottata bħala spiegazzjoni? Ma naħsebx illi id diskussjoniet bejn id-DGs kienu importanti da' se kien il-proċess tal-DG Enterprise u DG Grow kien illi il-DG ta' u qdim kella kumitat bil-parteċipazzjoni ta' esperti mill-Istati membri u dan il-proċess da miktar u ħajktar żmien u sforz biex jiċaraw il-pozizjoni differenti bejn il-DGs. Iva kienem pozizjoni differenti, kienem livelli differenti ta' kuxenza u jena jena għal din ir-raġuni anki kelli diskussjonijiet ma' Diġi Kaleħa biex nizgura illi dina kienet kwistjoni gravi u kellna bżonn nimxur qudiem ma kif ġa spjegajt, jiena kont qed nipprova nikseb dan il-proċess fil-żmien tal-pjantazzjoni. U, dana kien settembru tal-2014 flimkien ma l-implementazzjoni tal-aħħar norma tal-Euro 6 u li kellu eh, kellu jiġi rispettatu jiena fl-2012 u 13 ħdimt ħafna biex eh, nirrispetta dan il-kalendarju u nimxi l-qoddim. Issa mill disajnijiet law u anki il fuq id-defeat devices. Kien hemm ħafna rapporti minnaħa ta' NGOs illi qed jgħidu li hemm diskrepanzi kbar. Mem lebda funzjoni u mekkanizmu automatiku fil-Kummissjoni illi meta jiġu prezentati dawn ir-rapporti illi illi diġi tidda taħdem fuq uh, fuq fines li kienu diġaġa u proposti, e diġi environment bdiet studju minn JRC fuq l-ewwel evidenza li ġiet prezentata Kien hemm testijiet f'sitwazzjoni reali u dawn ir-riżultati preżentaj e diskutejnihom ma' diġi oħrajn li kienu qegħdin jaħdmu fuq dan is-suġġett. Jiena f'Ottubru tal-2014 smajt fuq il-diskrepanzi ħafna ikbar illi ġew preparati mill-JRC u dawk tal-ICC u dana kien moment biex naġlu anki iktar. U jena meta rajtom dawn id-differenzi aħna provajna namlu verifika ulterjuri u li ners u lejn il testijiet eh, f-situazzjoniet reali. Eh, sur eh, signora Lopez Permejo. Grazie, President. Grazie, Sur Falkenberg, tal-prezenza tijak. jena ħarist lejn il-risposti bil-miktub u nifem illi eh, id-DG Envi kienet taf li kien hemm diskrepanzi bejn l-emissjonijiet fil-laboratorju u f'dawk situazzjoni reali għal diesel u dawn ġew konfermati fl-2011 għall-Euro 6. L-użu ta' defeat devices illi jimmanipulaw l emissjoniet kienu projbiti għal karozzi kalla, kolla. Skont l-informazzjoni teak, il-servizzi teak għaddew l-informazzjoni li servizzi rilevanti tal-Kommissjoni u mod speċjali il-digita sur kalleħa Però għandi tliet mistoqsijiet lejk għalik sur Falkenberg. Huma legali dawn defeat devices kemm huma legali? Kif inti għat? Il-leġislazzjoni tal-98 kella tkun biżejjed biex tipprojbihom. Inti taħseb illi l-użu ta' dawn il-defeat devices kienu edin jiksru leġislazzjoni Ewropea nirrepeti illi jena ma konċ responsabli għal din il-leġizlazzjoni. Segwejta jena ma konċ konċu illi l-użu ta' dawn l-istrumenti li jistaw waslu għal fat illi il-limiti ta' missjoniet ma jġux rispettati, nista nikkonferma li ma kellix din l-informazzjoni. U dana immur kontra dak, dak li qed tindika ent. Issa, sa kem, sa fejn dawn il-devices u mix legali jew le, irridu naraw xajdu l-rati u jena zgur illi fil-rati dawn se jiġu definiti, ma jenna qed naħdem fuq l-assunzjoni li it-testijiet tal-laboratorju kif ġew infaslin u implementati legalment setaw jippermettu diskrepanzi gravi u għal din raġuni jiena fukajt fuq il-fat li aħna rridu nimxu mill-testijiet tal-laboratorju u nimxu lejn il-testijiet ta' situazzjoni reali, għax bekk ikonna iktar kontroll fuq il-emissjonijiet f'ambjenti reali. U jina ta' istandi mistoqsija ta' follow-up. il kwistjoni ta' 82 milligrammi, 80 milligram ta' NOx għal kull kilometri, għal kull kilometru. Enti tlabt li kun hemm roadmap iktar ambizjuża, enti meta kont taħseb illi kien ikun fattibli li ners u lejn l-standards tal-Euro 6. Kien ikun possibbli teknikament issa. jiena għandi kwistjoni e, u e, najti li hemm vetturi li bħalissa għedin jirrispettawhom dawn il-limiti ma naħsibx li hemm impossibilitajiet tekniċi u ma jidirlix illi hemm limitazzjonijiet. Għandi mistoqsija oħra. Forsi però nħallija għal eh, għattini round eh, peress li għanna anki ħin limitat. il e sinjura Deli.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 Mel, nil-għak, rajt risposti tijak u inti għat illi mm, għatma stajt timmaġina illi il-produtturi se jingannaw specialment b-software. Għazin, eh, Uh, pero fit risposti għettajt illi ċerti prassi attualment illi li jeżistu l-lum jipermettu illi jitnaqsu l-emissjonijiet meta temperatura tkun iktar baxxa jew inkella meta il-vettura għandha bżonn ta' aktar qawwa. Inti għadt ukoll illi din il-prassi qiegħda tmur li lem mill-autorizzazzjoni li tagħti euro 5 u euro 6. Inti taħseb illi il-software biex jimmanipolaw l emissionijiet inti taħseb li dawn huma legali, dawn l-istrumenti? Min kif nifima jien, meta jiena kelli din ir-responsabilità f'dawk il-ħames snin, jiena fimt illi fit-testijiet tal-implementazzjoni kien possibbli li wieħed jipproteġġi il-magna. Jien naħseb li dan huwa dak li qed tajt. U hemm ċerti testijiet biex jistabilixxu jekk hemmx strumenti illi jistaw jamlu dan. Issa, jekk biex naraw jekk dan u qed jimxi kontra lan uh, eh, intis, jena ma, ma smajt lebda esperta u ma smajt lebda esperti għajt illi eh, eh, illi huma għat semaw b'dawn il-prassi fraudolenti. ċoħe illi etiġu użati li lem minn min l-użu illi hemm fil-protokoll. Nishtiq namel referenza għal mistoqsija numru 8 Meta jkollok vettura li tmur ħafna li lem mill-limitu, anki jekk tkun fiċiklu ENDC, dana xorta jirrispetta l-liġi u nishtiq li d-dinja mistoqsija li nishtiq li tati risposta għal din il-mistoqsija. Għax jekk għax il-vetturi Ek il-vetturi ma jirrispettawx dan il-norma, allora se għamlu meta jiġu għal fi situazzjoni reali. Iva, din hija mistoqsija diffiċli ħafna. Però jien naħseb illi din hija kwistjoni li t-rigwarda l-awtoritajiet fl-Stati membri illi huma responsabli b'sensila ta' testijiet hija kwestjoni li tirigwarda lilhom illi e, żguraw illi e l-vetturi jirrispettaw mbagħad il-leġislazzjoni. U jekk l-implementazzjoni ma sirx, allora min huwa responsabbli għandu għandu jiġi ikkastigat. Jena għat anki fil-risposti tijaj illi hemm problema legali jek tiġi jek taddi jek tinadda liġi umbat il-livelli ma jġux rispettati li l-Konsillu anki l-Parlament ikun qabel fuqom Dina mhijiex kwestjoni teknika, ma hija kwestjoni eh, legali wkoll, signora Evi. Grazzi. Insellem il-Sur Falkenberg. Jena nishti nagħmel referenza għal dak li kon għajdin najdu issa. Inti fi risposta numru tlieta takkuża li l-istati membri illi mamlux kontrolli bizzejiet fuq il-suq U jena nishti namel referenza għal kasta tal-Izvezja, u għax rajt li fl-Izvezja tinvesti miljoni fis sena għal programma ta' sorveljanza fuq il-suq. U dana ġara anki qabel ma faqqa l-iskandlu. U illi anki gvernijiet kienu għamluħda ħafna iktar mill-limiti. Maħna nafu illi illi ġitajt illi eh, meta l-autorità illi tkun tat eh, l-approvazzjoni tista tamel eh, l-intervenzjoni f'dan il-kas. Għal dastant, is-suq tal-autorizzazzjonijiet hawnhekk jagħmlu mod jagħmlu mod li l-awtoritajiet ikun improbabli ħafna l-autoritajiet mbagħad jagħmlu intervenzjonijiet. E, F'dan il-każ ifisser li liġi ma e, effettiva biżejjed biex telimina dawk il-vetturi li kienu qegħdin iniċsu. Inti x'taħseb? Dina hija kwestjoni li naħseb li għandek tiddiskuti ma' Daniel Kalleha, illi propju kien responsabli tal-leġizlazzjoni u ta' sorveljanza ta' su. Jena għandi punto di vista estern mill-esperienza tiegħi fuq leġizlazzjoni ambientali nikkonkludi illi iva huwa importanti għal monitoraċ ta' leġislazzjoni Ewropea aħna rridu nizguraw illi nifmu b'moċar min huwa responsabbli u hekk f'dan nadottaw il prinċipi ta' sussidjarjetà fuq, livell tal-Istat membru għandna hawnhekk membri eh, regoli ċari biex nizguraw li l-Istati membri kollha implementaw l-leġislazzjoni b'mod simili u għall-inqas għandu jkun kontrolli eh, bejn peer controls biex, biex dana jġri. Biex tosi oħra, aħna smajna anki xida oħra oħrajn u għalunna li ħafna drabi huwa impossibbli li wieħed jara fejn hemm defeat device. E, infatti, fil-każ tal-Volkswagen kella ta' metija stess illi hija ipprovat tamel da. Però f'Novembru rajt illi eh, f'dan il-każ dana mhux qed tikser il-regolament Ewropew. Eh, imma e din hija interpretazzjoni korretta minnaħa tal-Volkswagen fl-opinjoni tiegħek forsi dana ma kienx possibbli imħabba fil-fatt illi fil-leġislazzjoni Ewropea ma kienx hemm l-obbligu biex jinformaw jekk hemmx defeat strategies jew le kif hemm miktub mir-regolament għal light vehicles e, e, u e, mhux e, fil-fatt għal dawk illi huma iktar gbar. Jena ma naħsibx illi l-istrateġija tal-Volkswagen li kunt qed naqra fuq il-gazzetti ma naħsibx li hija strateġija li jista' jkollha suċċess. Hemm differenzi fil-leġiżlazzjoni tal-Amerika u tal-Ewropa u inti għandek raġun tajt illi fil-leġiżlazzjoni Amerikana hemm obbligu ta' ta' notifika e, illi fil-fat l-Volkswagen ma, ma rispettax. U l-an tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija l-istess u il-fat illi eh, eh, il proibizjoni ta' dawn il-devices fil-leġislazzjoni Ewropea hija u koll stabilita b'mod ċar u ma nistax nimmaġina illi wieħed jista' jgħid illi wieħed jista' jitfihom dawn id-devices f'sitwazzjonijiet eh, reali u dan jista' jirrispetta l-leġislazzjoni. Grazzi, wis nara illi il-rapporter Zalbar wasal għalhekk nixtieq nadilu l-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, niskuża ruħi fil-fatt illi ma konċ għawek, pero passoltu kienem eh, dew minn fit-titira tijaj. Pero smajt ħafna um, minn dak li jettu anka dak li għalissu sul Falkenberg. Mela, nishtiq insaqsi. Wara l-iskambju ta' itri li kienem um, ehm, mal-DGs, kif uġibtu, uh, eh, kif uġibt inti għal tweġiba ta' direttur ġenerali dak iż-żmien? Jina fil-fatt komplejt niddiskuti ma' Daniel Kaleha ista fil-tweġibiet tiegħu u qabel miej illi kien hemm ċerta urġenza, urġenza li kienet meħtieġa u spjega wkoll għaliex uħut eh, kien hemm id dawmin li kien hemm u għaspiega u tkellem dwar il-possibilità li jkun hemm eh, maġġoranza fil-Komitat Tekniku qabel ma nresqu risposta effettiva li dwara konna ser nifutaw. Jina komplejt naħdem u komplejt nikkonvinċih illi il test illi kellna kien matur bizzejet illi nistaw nresquh għal votazzjoni. Kellna wkoll diskussjonijiet ma' rappreżentanti tal-industrija tal-karozzi biex eh, nippruvaw ngħidulhom ċarutont tont illi jekk ħalqodu jitlajaw, jekk ser ikun hemm ħafna mistoqsijiet li jiġu mistoqsija biex il-proċess jittawal, dan kien se jkun sempliċement ta' għal-jom, kien se saħan saħansitra aktar problemi. Jiġifieri jiena kont involut ħafna u t-tim tiegħi ta' kuljum kienet jaħdem ma' DG Enterprise biex jiżgura illi eventwalment E, ikun hemm proposta illi e, nistgħu nifutaw dwarha li torx minn DG Envi. Grazzi ħafna. Jgħid is-sur Zalba Bidegan. Fil-fatt, ftit ta' xhur wara inti esprimejt e, inti esprimejt il-qabil minnaħa tiegħek. Iva, jiena dan għamiltu, jiena fraħt lill kollega tiegħi dwar il-fatt illi għal-kem xiftit tart, pero saf l-axħar kienem bizzejiet approvazzjoni għal-proposta eh, tal-istess kummissjoni. Kontent ħafna illi qed nisma illi kienem kooperazzjoni bejnietkom u saf l-axħar qabiltu, pero taħseb illi leġizlazzjoni Ewropea tippermetti għal investigazzjoni diretta e kif inhi bħalissa attwalment għal darbohra naħseb illi il-mistoqsija ta' min għal darbohra jistaqsija lil DG responsabli minn din il-bicċa leġizlazzjoni. Leġizlazzjoni illi jiena kelli kont responsabli tagħha fid-DG Environment nista' ngħidilkom illi iva hemm modi speċifiċi biex tkun tista' tirregola iżda hemm ukoll regoli oħra illi inti ma tistax tbassar minn qabel ser jiġri u l-implementazzjoni titħalla fidej l-awtoritajiet fl-Istati Membri, ġifieri hemm kull tip ta' sitwazzjoni. Jiġifieri l-investigazzjonijiet diretti ma kunux possibbli sewa? Nitlobkom illi tiddiskutu dan mal-kollegi li huma responsabbli minn din il-biċċa leġislazzjoni. Iva, però dak iż-żmien inti kellek tkun taf jekk hux possibbli illi tinvestiga direttament jew le. Fl-opinjoni tiegħek kellek tinvestiga jew le ikollok tifhem li aħna naħdmu f'DGs differenti u jiena bħala direttur ġenerali ma nkunx nafx qed jiġru lanqas ma nkun naf li ma tip ta' leġislazzjoni tkun qed tipprova tiġi moddija fl-Unjoni Ewropea f'xi waqt partikolari. Jekk tixtiequ sibu il-mod kif dan kollu ġi interpretat, jagħmel sens illi issaqsu dawn il-mistoqsijiet illi huma responsabbli minn din it-tip ta' leġislazzjoni attwalment. Jiena dan iddiskutejtu magħhom u ħadd l-impressjoni illi huma ħassew li hemm ehm, possibiltajiet limitati ħafna, però jiena minix hawnhekk biex nitkellem fissimhom. Però l-investigazzjoni diretta ma kienx possibbli, mhux qed ngħid jekk dan hux tajjeb jew ħażin, però qed ngħid sempliċement li ma kienx possibbli. Però sorpriż li inti ma tlabx għal daw tip ta' investigazzjonijiet waħda mill-litri tiegħek. Fil-fatt, li kont qed nipprova nagħmel f'din littra huwa li niġbet l-attenzjoni illi kien hemm problema serja u illi din kienet problema illi taffetwa qasam tal-politika li jien responsabli minnom. Jġipiri il-livell u l-kwalità tal-arja fl-Unjoni Ewropea minħabba is-settur tat trasport. U jiena kon qed ngħid lill kollega tiegħi jekk hux possibbli jiżgura illi kull possibilità li l leġizlazzjoni li huwa għandu d dispozizjoni tiegħu tintuża bla' mod possibbli biex tinvestiga eh, dak Eh, li ehm, nafu li li ma nafux fuq dawn id-diskrepanzi li wara kollox tlabna l ġersi biex jamelek u ukoll. Jekk hemmx me, mezzi oħra sabiex nidħlu aktar fil-font. U dak li provajt ngħid jiena f'din tra l kollega tiegħi. Grazzi, mela nikkonkludu l-ewwel round ta' mistoqsijiet u ngħaddu għat-tieni round ta' mistoqsijiet dawn huma mistoqsijiet illi kull kellim għandu dispożizzjoni tiegħu tlet minuti. Nitlobkom illi tħallu bżejjed ħin sabiex eh, tirċivu tweġiba ovvjament. L-ewwel kellim f'dan it-tieni eh, round huwa is-sur Gisike mill-ġdid. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq eh, Eh, inkompli fuq dak li kontet najt qabel il-ġejjini tal-magni ta' kombustjoni fil-karozzi elettriċi spiss dawn jitqisu bħala soluzzjoni għal Ewropa iktar ekoloġika li ma jirilaxxawx NOx u lanqas CO2s. Iżda sempliċement għandek plakka, plakka tqabbada u l karozza taħdem. Pero, meta t fuq magni tal-kombustjoni, tafu li kunem hemm ġenerazzjoni ta' iktar minn 60% ta' emissjonijiet biex tipproduċi il- uh, dawn il-karozzi elettroniċi u l-istess biex tipproduċi il-batteriji għal-jom. Għalek rridu nirriflettu fuq li ma tip ta' forniment ta' elet ta' elet ta' enerġija, minn fejn ħanġibu din l-enerġija. Per eżempju, l ridu naraw jekk il-ix enerġija rinnovabli jew le, xinej fuq il-fracking, fuq il-biomass, etc. Sur Falkenberg, naqbel miegħek illi jrid ikollna approċċ holistiku. Ma nistgħux ngħidu sempliċement illi il- uh, karozzi elettriċi u il-karozzi li għadmu b'magni ta' kombustjoni huma daqshekk differenti. Is ovvjament minn fejn iġejja l-enerġija li għandek bżonn biex tħaddem anke l-karozzi elettriċi. Eh, mbagħad tara jekk hux qed tuża lura żejt jew l-enerġija rinnovabbli, eċċetera. Biex tara jekk lejjun oriġinali huwiex eh, għajn ta' lejun oriġinali u miex eh, favur l-ambjent ekoloġiċi. Għalek u importanti li ninvestu fl-enerġija rinnovabli. Naħseb dan huwa l-unika mod kif jista' jkollna ambjent iktar nadif. Tajjeb. Mbagħad. Ma naf, inti qed li qatt ma kont fl-laboratorju ta' eh, ta' l-testjar. Jiena kont fil-GRC ta' ISPRA u anka il- eh, kummissjoni stess um, għandhom laboratorju iktar viċin. Aħna morna uh, emmek, inti ġifiri jettejt li meta kont tiġi għatma zort ispra? Le, fil-fatina għatma zort ispra. Zort il-laboratorju, iżda ma rajċ il-laboratorji fl-istati membri, dan dak li ritnejt, Iżda, jgħid il-kellim jina mort fi spra. Grazzi issa l-onorevoli Bonfon. Grazzi ser nitkellem bil-Franċiż. Mela, ħan kompli minn fejn ħallejt inti fil-introduzzjoni tijak. Inti għet illi tixti uh, eh, leġizlazzjoni aktar saħita, tixti uh, eh, kontrolli indipendenti, din xaġa tajba għal eh, l-approvazzjoni ta' tip. Anka propju f'dan il-qasam nixtiequ li jkun hemm xi aġenzija li timplementa sanzjonijiet. Dan tajjeb, però nixtieq nerġa' lura għal dak li inti esperjenzajt meta kont eh, fil-Kummissjoni, parti mill-Kummissjoni Ewropea. U nixtieq eh, illi namel referenza għall-iskambju ta' emails tijak mal-kollegi. Nishtiq namel referenza għal eh, mistoqsija numru 8 Karima Deli għamlet referenza għalija. Kif xejt inti? X'seta sar f'dak iż-żmien? għamilt xi ħaġa biex uh, jinbdew proċeduri ta' ksur biex tiżgura li l-istati membri jkunu konformi mal-emissjonijiet tal-NOx. Ninsabu fl-2016 issa, però jekk ta' daqatajn lejn il-passat, eh, x'konklużjonijiet ta' sal-għalihom u kif nistgħu nitalmu minn dak li ġralna biex fil-futur namlu naġiġu b'mod differenti. Mela, fl analisi tijaj, jittisum Falkenberg, jina, ħassejt illi l-implementazzjoni tal leġizlazzjoni ma kienieċ ċara bizzejet u testijiet fil-laboratorju illi kienu qed kienu ilhom jiġu eh, innegozjati, kienu eh, ilhom jiġu dettaljati, ma kienux qed jippermettulna illi jkun hemm garanziji rigward il-fatt illi l-emissjonijiet tas-sew qed jiġu mkejla hekk kif jiġri fil-ħajja ta' kuljum fil-ħajja reali. U għalhekk Eh, dan huwa dak li nħossjina. Però għalġejjini kif kif nistgħu nagħmlu? Barra minn hekk hemm ukoll kwistjoni ta' rispett ta' leġiżlazzjoni. Ħafna qalu illi l-leġiżlazzjoni ma kienx ċara biżejjed. Il-Kummissjoni tagħmel dan fil-każ ta' diversi leġiżlazzjonijiet, per eżempju rigward regolament 75 tal-2007, il-Kummissjoni għaliex ma kuraċ illi eh, dan il-regolament qed jiġi implementat kif suppost fl-2009 fl-2010 kien hemm emails illi urew illi kienu qed jintużaw xi tip ta' apparat li huwa simili għad defeat devices. Kif tispjega dan kollu? Iva, l-evidenza illi jiena rajt tatni l-impressjoni illi f'termini legali mhux qed ngħid eh, termini eh, pratiċi, però f'termini legali dawn l-elementi kollha setaw jiġu spjegati eh, permezz tal-punti li diġa spjegajt inti fil-laboratorju tissimula uh, situazzjoni, tipprova toħloq il-situazzjoni l-istampa reali. Pero mijiex l-istampa reali, u għalek ikun hemm diskrepanzi ta' kull li jina ħsibt u għet, ma ġelnix naħseb ħażin sakemm um, ehm, l-ICCT ma bl-istqarrija illi kienem diskrepanzi ta' iktar minn 37 darba iktar minn dawn li kienem fil-laboratorju. U għalhekk jiena uh, tkellimt eventualment ma' sur Kaleħa u għetlu ma taħsibx li għandna xi problemi għawek, ma taħsibx li nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Jiena naħseb illi dan kien studju tal-2014 u dak kien fil-fatt iż-żmien meta aħna konna ser nagħmlu sostituzzjoni tal-leġizlazzjoni biex ikollna leġizlazzjoni li hija aktar uh, reali, aktar simili għal lar di ilja għandna llum. Ovvjament aħna xtaqna leġizazzjoni iktar ġenwina illi tkejjel l-emissjonijiet illi tassew jiġu rilaxxati fl-ambjent fil-ħajja ta' kuljum fil-verità. Jiena ma ħassejt li kien hemm manipulazzjoni ta' lebda tip, sempliċement ħassejt li kien hemm ċerta diskrepanzi legali. Grazzi, mill-ġdid l-Onorevoli Giseke. Iva, Sur Falkenberg, kina mill-ġdid, inti tlabt għal implementazzjoni l-istess fl-istati membri kollha kemm huma. Din hija xi ħaġa li naqblu magħha, però taf li fil-ħajja ta' kuljum il- eh, mill-klima l-fatt jem il-bahar jikompatti u dan rajnieħ anka għawek stess fostna Per eżempju, il-Ministru Ġermaniż tkellem dwar uh, kas uh, fl-Italja u huwa ħass illi uh, defeat device illi jiexel wara ċertu ammont ta' ħin mhuwiex legali, però l-opinjoni Taljana kienet differenti. Għalhekk insaqsi hemm bżonn ta' kompetenzi iktar eżekuttivi fil-Kummissjoni inti stess għat li jem disgwit intern bejn id-diversi direttorati. Forsi hemm bżonn li fil-Kummissjoni niżguraw illi fost il-Kommissjoni stess ikun hemm implementazzjoni iktar konformi. Iva jiena naqbel miegħek eh, ħafna fil-fatt Naħseb illi l-implementazzjoni uniformi tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea tista' titjieb billi nippermettu lill-Kummissjoni jew nkella nagħtu lill-Kummissjoni aktar setat jew nkella da jista' jkun hemm xi tip ta' aġenzija indipendenti illi tagħmel eh, valutazzjoni tal-istandards eh, fl-istati membri u kif dawn l-istandards jiġu implementati. Meta nitkellmu dwar l-ambjent kif diġà qed, spiss niltaqgħu ma' diversi differenzi illi fl-aħħar mill-aħħar ma jissolvux u għalhekk ikollna noħduhom quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Però naħseb li jista' jkun hemm peer testing biex bekk ma noqodux biss fuq l-istituzzjonijiet nazzjonali, iżda ikkolna interpretazzjoni unika tal-istess test. Iba, intom il-leġislatur, aħna nistaw ntukom kummissjoni, pjattaforma, aġenzija, jista' jkun hemm uffiċċju ċentralizzat fl-Unjoni Ewropea. Però li kieku kellkom dan kollu, tassew tasbu li stajtu tevitaw skandlu ta' dan it-tip? Eh, diffiċli li twieġeb għal mistoqsija ipotetika bħal dik. Naf eh, b'eżempji fil-Kummissjoni fejn il-Kummissjoni mm, ħadet deċiżjonijiet eh, kontroversjali, per eżempju, fis-settur farmaceutiku. Emmek wasalna konklużjoni li ċerta sistemi iva tassew jaħdmu u huma aħjar milli sempliċement tħalli dan kollu fidejn eh, minn trid. Is-Sinjura Dalisa. Grazzi, Sur President, u grazzi l sur Falkenberg. Jina nishtiq eh, nieħdok lura għall-litra li ktibt l sur Kalea Crespo fejnet li DG Enterprise u miftuħin għal emendi li profdu bażi legali għal prassi illi hija ċarament illegali. Min din is-sentenza ħadd jasal konklużjoni li qed tissuġġerixxi illi DG Enterprise kienu lesti li jkunsidraw elementi biex jixejnu l-RDI u jippermettu prassi illegali. Din hija l-interpretazzjoni tajba ta' dikjarazzjoni ta' tip tiegħek u li ma tip ta' prassi irregolari qed tiġi eh, qed tagħmel referenza għalija. Um, the reference the... Ir-referenza hija tajba qed tagħmel qed referenza għal TCMV fejn jiena kelli l-impressjoni illi il-rappresentanti tas settur tal-karozzi kienu qed jippruvaw idajfu il-leġizlazzjoni tal-testjar tal-emissjonijiet reali li konna qed naħdmu fuqhom. U jiena kont qed nipprova nġbidlu l-attenzjoni għal fatt illi kien hemm okkażjoni partikolari waqt grupp tekniku fejn kellna l-impressjoni illi il-kollegi kienu qed jagħtu iktar importanza l-argumenti jew l-opinjonijiet tas settur tal-karozzi mill tana. Walek kienet bitlu l-attenzjoni u għetlu attenti. Hemm bżonn li kolna leġislazzjoni b'saħħitha fis-seħħ Jiġifieri qed naqblu li inti kont tal-impressjoni illi il-proċess RDE kien qed jiġi influenza twis mill-industrija tal-karozzi. Mhux influenza tiżejjed jew le, mhix dik il-kwistjoni, l-industrija tal-karozzi kienu qed jintroduċu tfassil lingwaġġ illi jgħid illi għandhom jip li parteċipaw f'dan il-proċess, jina mandiġ problema bl-esperti, pero rrit illi Eh, nara fl direzzjoni kien sejjer l-intervent tagħhom u eh, fl-opinjoni tiegħi is-suġġerment tagħhom ma kienx wieħed ta' għajnuna u kellha noqogħdu attenti għal dak li kienu qed jgħidu. Għalhekk ċaġa oħra anka meta wieħed qis il-fatt li fuq livell ta' kummissjoni l-industrija qed tipparteċipa eh, b'mod attiv fil-gruppi ta' esperti biex tipprovdi parir tekniku. Inti taħseb li hemm konflitt ta' interessi meta dawk illi qed jiġu regolati qed ikollhom huma stess impatt fuq l-istess regolament. Sakemm aħna nieħdu minn għandhom l-arfin tekniku u nqisuh u nwiżnuh bil-valutazzjoni teknika tagħna stess u anka mill-valutazzjoni teknika indipendenti tal-NGOs u ta' parteċipanti oħra, hija ma naħsibx li hija problema. Sempliċement ikollna bażi aktar wiesa biex bekk nkunu nistaw niżviluppaw pożizzjonijiet li jagħmlu sens xjentifikament. Dan il-bilanċ qed jinkiseb tgħid is-Sinjura Dalli, dak il-bilanċ qed jinkiseb. Naħseb illi l-eżitu, jiġifieri il-leġiżlazzjoni RDE illi hemm attwalment fis-seħ hija titjib reali ta' dak li kellna qabel u naħseb li iva, hija eżitu ibbilanċat. Grazzi ħafna, issa il-kellim li jmiss, provaq ta' min, l-onorevoli Biseker. Iva, fil-fatt eh, qed nipparteċipa ħafna u attivament illum. Però mistoqsija xejn iktar kritika minna naħa tiegħi, aħna semmejna anzi smajna il-famuża itra tal-2014 Safenna fien din litra li direttur ġenerali anzi li direttorat ġenerali kella anness jew uh, kienem attachment orali maħa. Jekk nara xi ħaġa ta' dan it-tip. Uh, u nara li hemm ċerta nuqqas, jiena niprofa nara x'nista' nagħmel. F'diġi envi, jekk tasalek itra mingħajr dan l nes, kif jista' jkun illi ħadd ma irrealizza illi qed jinbatu emails mingħajr l-attachment li suppost kien hemm. Kann man nur man davon ausgeht, dass die Dinge. Grazie tassew naħseb li l-unika spiegazzjoni eh, fattibli hija li tara li xejn ma saħ kif stennejt inti. Palma jena kelli anke diskussjonijiet ma' sur kajja. Semmejnijom dawn il-punti. U jekk ma tirċevix feedback immedjat, mela ser ikun diffiċli li inti tidentifika li dak li bat inti ma kienx fih l-attachment. Aħna konna eh, diskutejna dan l-attachment u jista' jkun għalhekk li jkun hemm problema ta' feedback fejn imbagħad kien biss aktar tard li serna nafu bil-problema ta' dokumentazzjoni. Fi klim ieħor kien hemm attachment ġiġi msemmi u ġiġi diskuss imma li ma kienx fl-email oriġinali. Le, da ma kienx jgħat fi fit-19 ta' novembru kienet id-data imbagħad wara ħareċ l-iskandlu tal-Volkswagen. U għalek dan indbat wara għalina ħaġa stramba li l-azzjoni jittieħdet biss wara illi ħareġ l skandlu U aħna nittamaw li l-affarijiet ma jdummux xaxar xhur biex jaslu min-naħa l-oħra tal-Kummissjoni. Grazzi. Is-sur Bongo Lopez, jekk joġbok. Grazzi tassew, Sur President. Intom, eh, inti parteċipajt fil-laqat ta' DCMV, ta' DGMV. Eh, eh, DGMV waslu tħassib tagħhom l-Istati membri? Jiena qatt ma parteċipajt f'dan id-DCMV, imma kollegi tiegħi parteċipaw f'dan id-dibattitu u resqu it ħassib tagħhom. Mikrofonu għal-kellim. Il-sat membri wieġbu għal tħassib li rejtu maħħom u min minnom wieġeb. Kienem bosta reazzjonijiet kemm fih dan il-komitat stess u dan ikun imnizzel fil-protokoll tal-grupp. Kien hemm ukoll diskussjonijiet bilaterali li sirt naf bihom għaliex qalu li bihom il-kollegi matul dawn is-snin fejn kienet ikun hemm skambju ta' dokumenti bil-miktub, telefonati, diskussjonijiet. F'dawn il-lat, anke barra dawn il-lat, ġifiri iva ikun hemm kien hemm skambju ta' opinjonijiet b'mod regolari. sur Blanco Lopez, jiva, inti għat li ħdimt ħafna ma' Sur Kajħa matul dan il-periodu pala direttora ġenerali, pala direttor ġenerali, imma kemm fil-verità ħdimtu biex tindirizzaw il-problema li identifikajtu? Għal darboħra dan għammilniħ kemm il-darba. Aħna kollegi niltaqaw ta' spiss dan bdejtu mal-kollega Van Surek imbagħad is-sur Kaleħa Crespo sieħeb mana u ħal pożizzjoni tiegħu u għalhekk imbagħad aħna stabilixxejna laqa regolari tal-DGs u f'dawn il-laqat il-kol kemm aħna stajna nsemmu il-punti fuq l-aġenda li għandhom jissemmew li għandhom jiġu diskussi. U kemm il-darba aħna semmejna il-ħtieġa illi ngħaddu minn testijiet fil-laboratorji għal emissjonijiet fis-sewqan reali u Danielu jena jiena qatt ma kellna opinjoni differenti. Konna ċerti li dinja direzzjoni li kellna bżonn nieħdu u dan ridna nagħmluh b'mod urġenti biex ikunu nistgħu anke naqblu mal-pjantazzjoni kar eh, 2020. L-aħħar mistaqsija minn ħatija jekk joġbok. Apparti l-komunikazzjonijiet li l-ismajna, inti tikkonferma illi ma kienx hemm differenzi bejn ir-rispons li ingħata minnaħa ta' żewġ diġis. Le, meta kelli diskussjonijiet mal-kollegi tiegħi, aħna kemm il-darba qabilna li rridu nmexxu affarijiet il-qoddim. Dan ma jfissirx li proċess ehm, ma kienx kajman iżejjed. Kulħadd naħseb xtaq li jkun maġġel iktar, imma ma rnexxilniex inlaħqu mad-dati li xtaqna tnejn li aħna grazzi. Grazzi, naddu issa għall-Onorevoli Wirnik. Grazzi ta' sew sur Falkenberg, inti taħseb il-cycle beating jista' jiġi definit b'mod ċar jekk iva taħsbu li dawn il-prassi mhumiex permessi taħt il-qafas legali attwali jew temnu illi dan huwa settur fejn maffariet mhumiex ċari u fil-finali tiegħek min kellu jkun responsabbli biex jindirizza dawn id-diskrepanzi għalfejn dan ma ġiex indirizzat mod immedjat. Nixtieq nerġa' semmi Nologija li semmi tilkom aktar kmini. Diffiċli wieħed jgħid meta l-evażjoni fiskali hija waħda legali u meta hija legalment meta hija moralment ħażina. U l-istess prinċipju japplika din is-sitwazzjoni. Rajna produtturi li ippruvaw itejbu t testijiet tagħhom jtejbu l-vetturi tagħhom biex il-testijiet jagħtu l-aħjar riżultati. Iżda jista' jkun illi għamlu kambjamenti però fiħdan il-limiti tal-liġi. Però kien hemm każijiet illi ġew użati dawn id-divid devices illi morru lil mill-liġi. Iżda sakemm dan ġi rikonoxxut mill-Volkswagen, huma kienu qed jaħdmu skont il-liġi. Reazzjoni għalhekk kienet li jintejbu l-leġislazzjoni u li ntejbu l-leġislazzjoni ifisser li noħorġu mill-laboratorji u nikkonsidraw l-ambjent reali u nkejlu l-emissjonijiet waqt li qed waqt li tkun qed taħdem il-karozza fil-highways, fil-, -highways, fil fil-bliet, fil-montani, f'sitwazzjonijiet li mhux dejjem ikunu faċli. Ġifiri dak iż-żmien ma kienx hemm ma kienx ċar. Fi kwalunkwe leġiżlazzjoni li wieħed jistabilixxi dejjem ser ikun hemm riskju ta' interpretazzjonijiet differenti U jiena għalek bdiet il prezentazzjoni tiegħi billi ngħid illi rridu nibdew billi naħdmu fuq il leġislazzjoni u niċċarawha. il-Parlament u l-Konsil bħala leġislaturi jridu jizguraw illi leġislaturi nkun ċara kemm jista' jkun biex nevitaw li jkun hemm interpretazzjoni differenti. Fil-passat u anke f'dan il-każ partikolari hemm affarijiet li mhumiex ċari u l-produtturi għalhekk iridu wkoll jużaw. Anzi qegħdin jabbużaw minn dan din interpretazzjoni. Grazzi l onorevoli Zalba Bidegan Gassi, Sor Falkenberg, nixtieq insaqsi kif tqis ir-riżorsi tal-Kummissjoni f'teknoloġiji relatati mal-vetturi bħala bażi għat tfassil ta' revizjon ta' leġislazzjoni f'dan il-qasam. Naħseb aħjar il-mistoqsija tagħmilha fis-sessjoni li jmiss għaliex jiena qatt ma kont responsabbli għal dawn il-kwistjonijiet li nista' ngħidlek huwa illi Jiena, per eżempju, sibt evalwazzjoni tal-studju tal-ICCT illi diġa semmejna. Dan sar 15 wara li il-nix indaħlu espertiħor fid-digital ambjent. In-numri tagħna huma limitati ħafna u eh, il-ħaddiema jaħdmu taħt ċertu limitazzjonijiet u jridu jilaħqu ma' ħafna laqat. Jiena nista' biss nitkellem għal DG li kont responsabbli għalih jien. limitati ħafna fir rizorsi umani tagħna. U għandna niddiskutu kemm hija limitata DG Grow jew kemm hija mamra tajjeb eh, din il-DG. Bro, grazzi tassew għatuġiba tijak, nixtien kun nafxnin l-opinjoni tijak dwar il-fat li jem wis approvazzjonijiet ta' tip per eżempju fejn għandek pajizi bħal Lussemburgu u Malta fejn ma jkunx hemm produzzjoni ta' il-vetturi. X'inhi l-ispjegazzjoni għalhekk għal dawn Eh, dan il-fenomenu tal-xiri għal approvazzjoni tat tip. Dinja u koll mistoqsija li ma taqax taħt eh, l-esperienza tijaj u l-arfin li għandi dwar din il leġizlazzjoni jiena ninsab konvint illi persuna li jmiss li t-tkellem warajja tista' tagħtik tweġib iktar ċara. Jiena fil-leġislazzjoni rajt illi ir-responsabilta l approvazzjoni ta' tip ta' taħt l-istati membri. Għalfejn u kif dan isir mandi xarfin dwaru jiena. Iżda fl-opinjoni tiegħek huwa normali illi f'dawn il-pajjiżi hemm daqshekk approvazzjoni ta' tip pajjiżi li ma jipproduċux karozzi. Nixtieq kuna għaf kix normali fl-Unjoni Ewropea, nixtieq l-opinjoni tiegħek. Jiena personalment nafda kwalunkwe awtorità ta' stat membru bl-istess mod. Jiena kemm il-darba diskutejt il-proċeduri involuti biex wieħed jiverifika l-standards u il-metodi ta' produzzjoni ħafna mill-loqsma li jena sirt nafbihom l-istati membri diġa' żviluppaw xi tip ta' kontrolli fejn ikun hemm anke skambi ta' informazzjoni u aħna li bħal Unjoni Ewropea nemmnu li dawn l-autoritajiet kollha għandhom l-istess pożizzjoni u l-istess kwalità. Jekk ma jkunx hemm produzzjoni tal-karozzi, din l-awtorità tkun iktar indipendenti milli f'istat membru fejn hemm produzzjoni għolja. Dan tista' taraħ minn angola differenti. Imma aħna qegħdin naħdmu fiħdan liġi Ewropea, fiħdan sistema Ewropea li tara fil-li dawn l-autoritajiet għandhom l-istess eh, importanza u li jaħdmu għall-istess kwalità. Grazzi l-onorevoli Kadenbach, jkjoġbok. Grazzi sur eh, Falkenberg dispeċini li ma smajx introduzzjoni tijak u kalli nitlef u kol parti mill-iskambju ta' opinjonijiet. Imma skont hawnhekk meta s-senjura dalli saqsi dwar l-expert groups u l-professionalità tagħhom ma taħsibx li għalfinijiet ta' trasparenza aħna għanna namlu konsultazzjoni biss fil-stadju inizjali tal-proċess. U għalek kwalunkwa kuntat għandu jiġi projbit. Palissa qed isir xogħol li tiġi sottomess l personali tal-istati membri tat-TCMV maħniex qed nitolbu wis mill industri tal-karozzi biex taħdem kontra l-interessi tagħhom stess. Minix ċert illi din hija xi ħaġa kontra l-interess tal-industrija illi jipproduċu prodotti illi huma favur l-ambjent, anzi, nemmen l-industrija tal-karozzi għandha problema għaliex qed tipproduċi vetturi li mhux qed jirrispettaw dawn l-standards. Għalek, minix ċert jekk naqbilx li industrija ikolla l-interess li tikser standards oħrajn pal tas saħħa u sigurtà per eżempju. Issa nifmu li rridu noqogħdu attenti meta wieħed jiġi biex jistabilixxi distinzjoni bejn min jagħmel deċiżjoni finali u dan għandu jagħmel deċiżjoni informata flimkien mal-servizzi tal-Kummissjoni li jkollha id-dritt t trax proposta Intom li l-indipendenza qegħdin tarawha bħalissa? Jiena għandi 40 sena esperjenza ta' ħidma fil-Kummissjoni u fil-qasma tiegħi nemmen illi Il-maġġoranza ta' każijiet, bħalissa ma nistax naħseb f'każ wieħed fejn ma fejn meta tisma' xi ħadd espert minn kwalunkwe settur tan-negozju, ħadd ma wassalna li nażdu direzzjoni l-ħażina għax fil-każijiet kollha aħna konna ħan nisemaw minn dawn is-setturi l-interessi tal-negozji, s-soċjetà ċivili u l-NGOs. Nisimaw anke l-pariri xjentifiċi u l-istituti ta' riċerka u fil-dawl ta' din l-informazzjoni kollha imbagħad wieħed jista' jagħmel proposta xjentifika f'saħħitha. Grazzi l-Onorevoli Lopez Bermejo. Għaltar boħra, grazzi aktar kmini semmejna li l-użu ta' defeat devices ilu illegali mill-1998 għal vetturi kollha. Għall-approvazzjoni ta' vetturi ġodda ma sospettajtux li qed jiġu użati dawn it-tip ta' defeat devices kif tistaw tiġġustifikaw l-autorizzazzjoni ta' karozzi għal emissjonijiet li huma ola ma kontux taħsbu illi l-autoritet li fil-Germania, fil-Renju Unit, l-Olanda, Spanja, l-Italja, l-Belġu li il-kol kamuma kienu edin jgħadu approvazzjoni għal karozzi li ser jiksu regoli oħra. Għalfejn taħseb illi ma kienx xi tip ta' investigazzjoni għalfejn bdew proċeduri ta' ksur, taħsbu li l-leġizlazzjoni ħtieġa l-approvazzjoni tal-karozzi aħjar mill-li tkun direttiva għafas? Jena għatma għet jew għatma għaluli illi ser ikunem prassi fl-istati membri illi ser ikunu illegali. U naħseb illi dan anke semmejtu fit-tweġibiet tagħkom li battuli bil-miktub. Naħseb li huwa diffiċli ħafna li wieħed jisif l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati membri li kienu ser jieħdu azzjoni kontra l kriterji leġislattivi. Aħna sistema tal-liġijiet, aħna nirrappreżentaw l-istat ta' dritt u għalija kien ikun diffiċli ħafna li nantiċipa xi ħaġa bħal din. Għalhekk għal darb'oħra nemmen illi kellna problema bl-interpretazzjoni ta' din leġizlazzjoni sa' fejn seta' wieħed japplika din il-leġiżlazzjoni u jekk l-istati membri kellhomx ikunu iktar kawti. <coughs> Mis-sam saqsew iktar mistoqsijiet meta saru jafu li jinem differenzi bejn il-testit fil-laboratorju u l-emissjoniet reali jien tuġiba tiegħi hija iva mista mamlu dan imma ma naħsibx li kien hemm xi tip ta' suspett illi kien hemm xi tip ta' prassi legali li l-awtoritajiet sal-istati membri kienu qed jimparteċipaw fihom mod impliċitu jew espliċitu. Grazzi tassew. L-ħar mistoqsijiet mill-Onorevoli Delli. Grazzi tassew sur President, jiena xtaqt. Immur lura għal dak li kontet nitkellem dwaru fil-mistoqsija l-oħra li kelli. Inti qed issemmi id-ġifijiet tal-awtoritajiet nazzjonali li l-karozzi setgħu jgħaddu mit-toroq u eh, l-emissjonijiet kienu ħames darbet iktar għavolja għaddew test tal-NDC. E Tajjeb, forsi naqblu. Immistejja nħarsu lejn il-futur. X'tissuġġerixxu li namlu fuq is-sistema ġdida l-approvazzjoni tat-tip? intom, inti bħalna f'dan il-Kumitat taħseb illi wasal il-waqt li ikolna Awtorità Ewropea indipendenti li tagħmel supervisjoni ta' dak li għadek kemm semmajt semmejt inti e, swieq per eżempju fost affarijiet oħra. U jagħmlu monitoraġġ ukoll fuq l-approvazzjoni tat-tip dawn il-vetturi. L-opinjoni tiegħek jekk jogħġbu. Je crois que des systèmes où on a établi une autorité européenne ont fait leur. F'każijiet oħrajn fejn kien hemm awtorità Ewropea waslu għal riżultati fil-fatt, allora wieħed jista' anki jaħseb għal soluzzjoni bħal din. Però din hija ħaġa fidejn l-Istati membri. Il-Kunsell, Parlamentu, Kummissjoni, għandhom jaraw għek jemx interess li jimxu f'din it-triq. Bla dubju li fejn ġedet mażula din il-soluzzjoni kien hemm riżultati tajba. Kien hemm iktar sikurezza fuq l-interpretazzjoni tal-att Legislativ u l-implementazzjoni. U kien iktar possibbli anki eh, li wieħed jagħmel paragun bejn l-istati membri. Aħna naqblu miegħek, però inti għandek ideat kif aħna nistaw nigarantixxu din l-aġenzija fil-futur u anki il-fatt li tkun indipendenti għax kulħadd jipprova javvantaġġa ruħu ti preferisci li kunem modell Amerikan forsi jew taħseb illi għandu jkun tre oħra l-ewwel ikun aġenzija ġenerali jagħmlu supervizjoni fuq l-Aġenzija Nazzjonali mbagħad wara nistgħu naslu għal indipendenza totali u forsi illi e, e, jobbligaw l-autoritajiet internazjonali. Jello li ħaġa importanti hawnhekk li konna regolament ċar għal livell Ewropew. Mbagħad ngħaddu għal moment tal-implementazzjoni. Nasib li dan qed isir issa speċjalment fuq il-liġijiet fuq il-emissjonijiet fil-test reali għax hemmhekk jista' jkollna bażijiet iktar ċerti. Mbagħad iktar lem inkun nistgħu naraw kif nistgħu intejbu l-kooperazzjoni jew illi kon eh, eh, sistema ta' kooperazzjoni deċentralizzat bejn l-istati membri u, u dinja ħaġa illi riguarda l-futur, irridu jaraw minn se jitħol fl jiet. Mela nalqu e, din il-dan ismiħ, il-kollegi jistaw jibatu mistoqsijiet bil-miktub, issa namlu pawza qasira qabel ma nkomplu bil-smieħ li mis. Grazie. Okay, colleagues, we can uh, move on with our second hearing. And we welcome uh, Mr. Daniel. Issa uh, nilqaw is-sur Daniel Kalleha, ex-direttur ġenerali ta' DG Grow, u grazzi tal-li accettajt l-istedina. Sur Kalleha Crespo. Eh, istedinni kawnek peress li qabel kont il-direttur ta' DG Internal Market Industry u SMEs mill-2012-2015 u lan u li konna iktar informazzjoni fuq leġislazzjoni attuali. Aħna irċevejna bl-email risposti għal mistoqsijiet li l-ek għanna sija 40 minuta għal dar id-dibattitu natik il-mikrofonu biex tagħmel il-prezentazzjoni tiegħek ah, mhux iktar minn 10 minuti. Grazzi sur Demis Makers, President, membri, onorevoli. Nirringrazzjakom għall-istedina biex nerġa' niġi qudiem il-kumitat tagħkom għax diċa ġej hawnhekk fl-ewwel sessjoni bħala Direttur Ġenerali tal-DG Ambient. U napprezza issa li kolli l-opportunità nerġa' nider bħal għal meta jiena kon direttur tal-Enterprise tal bejn 2012 u 2015 u għak ti nixtieq li inżit anki xi kummenti fuq l-esperjenza tiegħi diġi ambjent mill-1 ta' settembru tal-2015. Mela, nibda bil-periodu tiegħi ta' diġi grow dawn huma snin ta' azzjoni għala. Għax meta bdejt bħala direttur ġenerali eh, fil-DG Enterprise iktar tard, fil-DG Grow responsabilità tiegħi kienet illi nasal għal komunikazzjoni CARS 2020 u nizgura illi tiġi implementata. CARS 2020 kien eżerċizzju mingħajr preċedenti illi kien qed strategija ġenerali għas-settur eh, tal-karozzi biex iżid il kompetitività taħħa, l kapacità għall-innovazzjoni, il sikurezza u anki il-kontribuzzjoni lejn is-sostenibilità. Tiftakru il-situazzjoni li kena dak iż-żmien kien hemm kriżi ekonomika profonda, kanna bżon ta' pjan urġenti għal settur illi kien fih 12 miljon ta' persuna eh, kienu għadin jaħdmu fih u illi eh, jinvesti fi riċerka u fi innovazzjoni. Pero li għandu anke responsabilità kbira biex jgħati l-ikbar sikurezza u, u rispetta l-ambjent. Entkom tafu ġara il-Komissjoni datat il-komunikazzjoni f'Novembru tal-2012 wara diskussjonijiet twal mal-Istati membri, seba kommissari, disa ministri il-Kumitat Ekosok u l-Kumitat ta' Reġuni, tmentafx il-partit interessati mill-NGOs, mill-soċjetà ċivili, għaddew minn proċess eh, konsensuali. U xar wara il konsil tal-Kompetitività f'Deċembru tal-2012 approva l-pjan. U sena wara f'Deċembru tal-2013 il-Parlament Ewropew ukoll appoġġa dan il-pjan bil ftejim tal-Kumitat tal-Kummerċ, ta' trasport ta' suq intern u anki tal-impjigi. Wieħed mill-elementi tal-pjan kien il-emissjonijiet reali. L-istituzzjonijiet kollha, il-partijiet kollha qablu ma' diagnosi. Un essen dak li għadna. Il-proċeduri attuali biex biex inqisu biex inkejlu il-tniġis mux fiħin reali. U mod partikolari l-emissjonijiet noksu ma ħafna iktar għoljien u taħt il-kondizjonijiet reali eh, minn dawk l-emissjonijiet li jiġu nkejla specialment għan-nox fil-laboratorju. Pratikament ifisser li s-sistema tagħna ma kienx qed jaħdem, kien qed ifalli. Barra minn hekk, ħafna stati membri ma jikonformawx mal-leġizlazzjoni fuq il-kwalità tal-arja u nkom tafu x'nu ma' ċifri l-imwietu ma' 400.000 prematurment 70.000 li rigwardaw il-trasport. U l-Kummissjoni provat tiżviluppa proċedura biex biex tkejjel l-emissjonijiet fil-vetturi u biex ittejjeb anki il-test fil-laboratorju u l-bilna fuq il-kalendarju, il-ħidma reali għanda tiġi eh, bl-euro 6 eh, u l-applikazzjoni siħa mill-2017 u il-2007 u il-partit kolla femu id-diskrepanzi, ħatma ikkontesta l-approċċu ħatma kontesta il-kalendarju, ħat qabel. U għalina kien ċar li biex nirnexxu kena naħdmu fuq żewġ oqsma, nirreformaw eh, l-approvazzjoni, eh, l-omologazzjoni u ntejbu l-sorveljanza. Il-proċedura tal-type approval. U dan huma żewġ aspetti tal-istess eh, idea. U nixtieq nfakkarkom illi il-Kummissjoni irnexxila terġa' tnidi il-proċess ta' revizjoni, it-temma u tadotta fl-2015 l-ewwel liġi eh, u anki mandat għal type approval u dana kien eh, bidla bidla importanti. U negozjajna kol WLTP il-test illi kellu jistostitwixxi il-ċiklu ta' sewqan Ewropew. Umbat meta jena uh, tlaqt mill-DG Enterprise, il-proposta għal type approval biex intejbu il sorveljanza fis-suq kienet ukoll lesta u ġiet prezentata wara xi ftit bli bliet eh, bidliet f'jannar tal-2016. Il-Kumitat, dan il-Kumitat huwa imħasseb biex jinvestika jekk il-Kommissjoni dewmet il-proċess ta' introduzzjoni ta' dan it-test. Din hija waħda mill-argumenti li qegħdin tal-anizzaw. Il-regolament 715 tal-2007 ta' setar il kommissjoni jiżviluppa test ġdid. Il-ħidma bdiet mill-ewwel. Il-DG Enterprise kienet il-lead DG, ħdimna fl-imkien ma' DG Ambient u anki ma' JRC illi i-prepara żewġ studi tekniċi u ħloqna kol il-grupp ta' emissjoniet real, reali biex niddiskutu kwestjoniet tekniċi u nixtieq anki nirringrazzja l-kollegi kollha li huma involuti minkeja il-limitazzjoni ta' risorsi, il-ħidma saret mill-JRC u anki mill-interazzjoni bejn is-servizzi tal-Kommissjoni. Il- JRC fil rapport taħħa tal-2013 analizzat żewġ eh, proċeduri. Ridna imbidlu it-test eh, eh, wieħed kien emission testing bċikli randomizzati u liħor kien on-road testing bil-sistemi portatili. Fuq żewġ sistemi, il-JRC deċidit li l-lems kienet iktar effettiva u manki biex tagħmel prevenzjoni ta' defeat strategies. Imma l-ġersi għaltinna wkoll fl-2013 illi kien hemm disponibilità limitata ta' dawn eh, l-istrumenti. Kien hemm limitazzjonijiet u kienu huma ħafna l-implementazzjoni u rridu niddefinixxu li huma il-kondizzjonijiet, il-temperaturi ta' test, eccetera. Kien bżon bżonn ta' iktar hidma u għal din raġuni il-JRC e, għamlet zviluppat e, sviluppat proċedura u l-industrija u l-soċjetà ċivili kienet a favur ma, ma kienet toġdobhom, ma kienx toġdobhom din l-idea. E kienu jipreferixxu l-sitwazzjoni randomizzata. U dana kien bħala proċedura uh, WLTP. E, nitlob skuza għal e, dawn l-akronimi kolla li qed nsemmi. Ġi maqbulu koll li la testa ħari għandi ġi applikat sa fl ta' settembru tal-2007. Il-kwistjoni tekniċi komplessi ħafna, kien hemm ħafna opinjonijiet, interessi differenti, politikament komplikati, kienet sfida kbira, l-ebda reġun ieħor fid-dinja ma kellu ħidma daqshekk diffiċli. L-Unjoni Ewropea kienet fuq qudiem fis-settur tal-vetturi fejn tafu li aħna l-standards tagħna huma globali. Il-ħidma teknika ġiet imtemma f'April tal-2014 il-Kummissjoni ppreżentat eh, l-arkitettura struttura tal-ardi mm, u qablu servizzi kollha u bilna illi kien se jkun hemm erba' liġijiet legali biex nifacilitaw l-adozzjoni. Kenna raġun anki jekk fil-fat inkunu għedin indajfu l istrategija pero e, e, dan il-test ġi diskus f'kull komitat fl-2014. F'kull komitat li rigwardaw għal-vetturi, dan il-punt kien fuq l-agenda. Aħna ma stajniex e, nadottaw autonomament, kanna bżon il-komitologija u l-maġġoranza kwalifikata tal-istati membri U il-kollega Falkenberg kitibli u għalli illi aħna mħasbin illi dan il-fajl qed jiġi mdewwem. U l-risposta tiegħek kienet ċara, aħna maħniex lesti biex namlu dewmin jew biex indajfu id-dispożizzjonijiet. Però kienet ħaġa diffiċli ħafna għax id-diskussjonijiet kienu twal ħafna u kien hemm proposti tal-aħħar minuta li kellna nażaminaw kien verament l-ewwel darba li qegħdin nagħmlu test ta' missjonijiet reali fid-dinja. U kellna na niżaminaw il-sitwazzjoni, il-kondizzjonijiet tekniċi kollha. Il-liġi ġiet approvata f'Mejju tal-2015, aħna huwa veru li aħna ridna nadottaw f'Settembru fl-2014, kena xiftit ta' dewmin, kien hemm kummissjoni ġdida li daħlet f'Novembru tal-2014, kena struttura ġdida kena napprovaw il-proposta u dan jispiega anki d-dewmin u ma kenniex il-maġġoranza kwalifikata f'Marzu u rnexxinna eh, niksbuha f'Mejju. U wara dawn l-approvazzjonijiet kollha is-servizzi kollha tal-Kummissjoni e li inkludu l-ambjent eh, oħrajn qablu anki Falkenberg qabel u ringrazzjani f'Marzu għal riżultat aħari jina naf li dan il-komitat ukoll qed jitkellem fuq et jistudja defeat devices. U din hija diskussjoni diffiċli, konċett affaxxinanti. Jiena nixtieq ngħid illi dawn huma projbiti huma illegali mill-1998 u kull produttur li jużhom għandu jiġi kastigat, sanzjonat u regoli u għacħar l-Stati membri għandhom e, l-istrumenti kolla dispozizjon biex jinfurzawa. il komissjoni għatma irċevit evidenza fuq id-defeat devices, id-diskrepanzi ġew attribwiti għal fatt li test kien, eh, kien antik. Però l-introduzzjoni tal eh, ta' dan il test ta' real driving kellu jirsolvi din il-kwistjoni ta' diskrepanza. Biex nala, kelmtejn f'dan l-aħħar sena fid-DG Environment, fil-qosor ħafna. Wara illi e, tħalt fid-DG Environment, faqqa l-kas tal-Volkswagen kellu pat kbir fuq il-reputazzjoni tal-industrija Ewropea. Aħna pajna sorprizi u xokkati u jiena kont irrabjat ħafna għax jiena kieku xtaqt illi dan il-kas nevitaħ L-istruzzjoni tiegħi kienu ċarja għas-servizzi. L-onnet appoġġaw bisħiħ id-Digi Grow f'azzjonijiet kollha tagħhom. Anki illi ikun hemm investigazzjoni nazzjonali fl-Stati membri. It-tieni istruzzjoni nesploraw jekk il-direttiva tal-responsabilità ambientali tista' tiġi applikata. Jekk l-Istati Uniti kellhom strument simili ma l-istrumenti tagħna urew illi da din id-direttivi ma tikkoprix l-emissjonijiet fl-arja biss fl-ilma u u kena namlu aktar effettiva u tlibt li d-deġis kolla e, biex jihdu azzjoni. Hemm ħafna ħidma xiri tisir fil-bliet, miżuri fiskali u irnexilna u nishti anki nfaħar xiftit mill-MPs li għaw prezenti għaw fuq il- emissjonijiet nazzjonali illi se jkollhom impatt biex innaqsu l-imwiet mill-lum sal-2013 u 30. U aħna għanna attualment 29 kas ta' ksur ta' proċediment ta' ksur. Aħna għedin namlu dialogi bħalissa u għed nipromovu e, e, vetturi ta' missjonijiet baxxi et namlu ħilitna kolla biex nerġaw nirbħu l fiduċa tal-konsumaturi fil-industrija tal-vetturi u nixtieq nikkonkludi anki bir flessjoni il kas tal-Volkswagen wera illi huwa ħaġa kritika li wieħed jistabilixxa x'ċara u jena fiduċus li l-kumitat tagħkom se tagħmlu dan, rridu nitalmu, nħorġu b'lezzjonijiet u nevitaw eh, situazzjonijiet simili fil-futur. Beru nevitaw li namlu tlet affarijiet irridu namlu riforma tal- tal-real driving emissions irridu nsaħħu il-sistema ta' type approval u sorvaljanza ta' ta' swi ma rridu ntejbu anki sistema. u għadna mill-lezzjonijiet hija li l europa edha tħallas il-kost tal-frammentazzjoni. U jiena dini hija tija jumli eh, u din tinkludi anki li kunem mekanizmu għawi ta' oversight kem tal-operaturi u tal-autoritajiet nazjonali li manniex issa. Kif għanna anki f'modi oħrajn ta' trasportu, kif għanna propo, e, e proponejna. E, l-idea hija li ma niddemonizzawx is-settur, e, dawk li kisru liġi għandhom jiġu sanzjonati, f'kull każ is-settur mhux se jkun l-istess. Dan huwa moment importanti biex inħarsu l-qudiem u biex intejbu. Il-qafas Eh, u għalina il-rakkomandazzjoni ta'kom se jkunu kruċali biex insaħħu s-sistema tagħna u biex intejbu is-saħħa ta' ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi għal dik l-introduzzjoni, issa nistgħu nibdew nandu anzi għall-ewwel round ta' mistoqsijiet. fil fat nistgħu nibdew bil rapporters u mbagħad ikun hemm rappreżentant għal kull grupp politiku u l-ewwel slot ta' mistoqsijiet se jkunu round ta' 5 minuti. Nitlobkom li mal-ħin allokat likom. Il-membri għandhom il-possibilità li waqfuk u jisaqsu anka mistoqsijiet oħra fil-waqt li inti tkun qed twieġeb, però ma jistgħux jaqbżu il-5 minuti allokat għalihom. Nibdew għalek mill-rapporters u nibdew mill-ewwel Missur Gerbrandy. Grazzi sur Crespo tal-li rġajt tinsab fosna. L-ewwel nett il-Parlament Ewropew adotta rezoluzzjoni uh, però kien kritiku ħafna rigward l-RDE test u aħna tlabna li jkun hemm modifika mingħajr um, ehm, dewmin, jiġifier mingħajr ma naqbżu s-sena 2020 eh, tibdil kol jasa sa dik is-sena. Issa, mistoqsi oħra, aħna smajna dwar l-iskambju ta' emails li kienem bej DG Enterprise, DG NP u anka l-JRC. Dan l-iskambju ta' emails ġa fl-2012 kien beda. Meta inti ħadd il-kariga tiegħek fiħdan DG Grow, jiġifieri jidher biċ-ċar illi kien hemm iktar minn sempliċi suspett tal-użu ta' defeating devices Inti għad ġejt informat b'dan kollu. Grazzi ħafna, Sur Gerbrandi. Nishtiq infakrek illi il-Parlament Ewropew Iva, talab illi kunem l-implementazzjoni ta' regoli rigward l-RDE minar lebda dewmin, iżda rigward l-iskambju ta' emails, jiena ma konċnaf naf b'dan l-iskambju ta' emails. Dan iħassibni mhux ftit għaliex eh, dawn kienu sejbiet assolutament importanti minn naħa tal-JRC u il-kollegi tiegħek kellhom jinformawk jew għalmenu iktar tard kellhom jinformaw li diġi responsabbli. Però u x'inhu għadna qed nistudjaw dan il-każ. Il-mistoqsija li jmiss rigward id-dikjerazzjoni tiegħek eh, dwar dak kollu li għamilt meta minn meta ilek involut fil-qasam ambientali anka rigward il-ksur, etc. Però bħala direttur, bħala direttur ġenerali ta' DG Growth, inti kont dejjem qed tiffoka fuq il-miri fuq medda twila ta' żmien. Fl-istess waqt kellek ukoll eh, ideat illi l-applikazzjoni tal leġiżlazzjoni attwali mm, kienet ma kienet perfetta xejn affattu. Mistoqsija tiegħi għaliex qatt ma tlabt jew inkella għaliex qatt ma saqsejt lill-istati membri aktar informazzjoni rigward l-infurzar tal leġiżlazzjoni attwali u anka brabta ma dak li qalilna sur Falkenberg rigward in-nuqqas ta' sorveljanza min-naħa tal-istati membri. Dwar din inti kont informat m'hemmx dubju. Mela ħan kun ċar ħafna fi klimi. Aħna meta anka jien meta kont qed naħdem f'DG Enterprise, lan tagħna kien illi nbidlu s-sistema ta' testjar illi ma kienx tajba, li ma kienx rappreżentattiva biżejjed biex bekk ikollok situazzjoni aktar reali. Meta kellna ħiel ta' xi problemi f'xi stati membri, aħna xejna mill-ewwel. Rigward leġiżlazzjoni relatata mal-approvazzjoni ta' tip, hemm direttiva illi hija implementata mill-istati membri iżda l qafas tal-Unjoni Ewropea jistabilixxi eh, diskrepanza ċarissima bej il-kompetenzi tal-Istati membri u dik tal-Unjoni Ewropea. Huma l-Istati membri li huma l-awtoritajiet responsabbli mill-implementazzjoni. Kull meta jkollna evidenza illi Stat membru mhux qed jeżerċita ir wol tiegħu ta' infurzatur tal-liġi, allura il-Kummissjoni Ewropea trid tressaq lil dak l-Istat membru qudiem l icj Iva, iżda hemm xi ħaġa oħra li trid isir qabel dan kollu, qabel ma tressaqhom lill-Istati membri qudiem li CJ, għandkom titolbom informazzjoni. Nitkom kelkom ħiel li l-liġi mhux qed tiġi infurzata kif suppost, kif qatt ma saqsejtu lill istati membri dwar dan kollu. Aħna qatt ma kellna informazzjoni brabta ma' nuqqasijiet ta' stati membri illi ma kunux qed japplikaw il-leġislazzjoni li konna nafu huwa illi il-karozzi qed jaqbżu il-limiti u dan xejnieh lil fatt illi li testjar li kienet isir fil-laboratorju ma kienx rappreżentattiv bis-sejjed fl-aħħar igwa jiena saqsejt mistoqsijiet lil persuni li kienu involuti f'dan il-proċess u għaluli illi kien hemm tant rappreżentaturi tal-industrija u ftit ħafna rappreżentanti tal-istati membri. Ma kienux qed tittieħdu minuti ta' dawn il-laqat, eċetera, eċetera. Rigward uh, l-iżvilupp ta' RDEs ġodda. Jekk intom rittu tamlu, trittu titlajaw u rittu tkunu ineffiċenti, allura għamiltu l-affarijiet propju kif kelkom tamlu. Tista' tispjegali għaliex dan il-proċess kien kif kien? Għaliex ma kienx hemm biss tnejn jew tliet rappreżentanti tal-industrija flok xi tletin jew erbajn kif fil-fatt kien hemm. Nixtieq nisħaq illi aħna kellna minuti tal-laqat kollha illi saru fil-Komitat Tekniku. Dawn il-minuti edin għawek. Konna, per għanna il-grupp ta' ħidma tekniku dwar il- um, lightweight vehicles, il-vetturi l-ħfif, kienem rappresentanti tal-industrija, tal-ICCT, iġifiri kienem rappresentanza bilanċjata, mux ma kienx hemm. Ovvjament, illi meta inti qed tirregola settur, rappresentanti ta' dak is-settur ser ikunu interessati ferm f'dak li qed jiġri. Però hawnhekk għandna l-minuti li intom irċevejtu wkoll u għalhekk ma safenna fien mhux minnu illi ma kienx hemm minuti. Grazzi, issa l-onorevoli Zalba Bidegan. Grazzi, grazzi sur Kaleha tal-li tinsab għawek fostna u tal-lesti li taħdem mal-komitat tagħna. Jina nixtieq nerġa' lura għal kwistjoni oħra. F'xi waqt inti qatt kellek fidejk provi ta' ksur ta' leġislazzjoni ta' missjonijiet tal-Unjoni Ewropea, xi tip ta' prova jiġifieri illi xi manifattur tal-karozzi kellu kien qed jikser il-liġi. Iva, jina nista' nsemmi kas partikolari u nista' ngħidilkom ukoll x'għamilt f'dak il-każ. Permezz ta' press release f'Settembru 2012 kien hemm kumpanija Daimla Benz illi ħabret illi mhux ser tuża il-coolant li titlob l-Unjoni Ewropea illi jintuża għalix derila illi mux sigur bizzejiet. Kienu ħajpoġġu fissu karozzi illi eh, kienu ħa jitfaw fuq is-suq karozzi, poġi fuq is-suq karozzi li l-emissjoni tagħhom kienu ser ikunu oltre il-limitu. Xamilt, jiena jiena informajt l-autoritajiet tal-istat membru involut, il-Ġermanja f'dan il-każ, u ma għaluli illi kellhom dubi dwar is sigurità tal-użu ta' dan it-tip ta' coolant u tlabna minnu fih l JRC biex jatina l-opinjoni tijaw dwar dan kollu, jekk l-analizi jiex minna jew le. GRC għalilna illi dan il-likwidu użat bħala coolant mux problema li jintuża, memx kustjonijiet ta' sigurta relatati miegħu. Jiena ressaqt dan il-kas u dim il-komitat tekniku biex bekk l-istati membri kollha jkunu jafu b'dan il-kas u bdejna u koll proċedimenti. Rajna illi hemm ukoll leġiżlazzjoni bla bil-relatat, problema bil leġiżlazzjoni relatata ma l-approvazzjoni ta' tip. Il-problema ma kienx biss fil-Germania, iżda anka fil-Lussemburgu u il-Belġu u dawn il-pajjiżi ġew eh, ġew studjati u rajna il-prassi u eventualment komplejna insegwu l-iktar mill-viċin il-kas tal-Ġermanja. Iżda, kien hemm punt fejn Franza ma ċettax li jitħlu iktar karozzi mill-Ġermanja, kien hemm il-każ Franko-Ġermaniż. Jiġifieri, dan biex ngħidilkom illi il-Kummissjoni għamlet xogħla bħala gwardjan tat trattati, kien hemm manifattur li ma kienx konformi mal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u aħna għamilna l-almu tagħna biex niskuraw illi kunem konformita ma' leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Li l-minnek deċidejna illi nirriformaw il-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea brabta ma' l-approvazzjoni ta' tip. Għalix kienem xi problemi li stati membri setaw jużaw ċertifikati antiki tal-approvazzjoni ta' tip għal vetturi ġodda. Din il-proposta attualment tnaħdmu eh, fuqa u naf li hemm kumitati li qed isegwa. Jiġifieri ser ikollha rwol ċentrali hija importanti għal żewġ leġislaturi illi jadottawa. Grazzi ħafna Sur Kajehe. Kajeha. Naħseb illi allura nistgħu nikkonkludu illi inti ħdimt kif suppost ħdimt. Smajna li Sur Falkenberg uh, jitkellem illum nafu Eh, bil fat li inti ġbitlu l-attenzjoni li hemm diskrepanza bej l-RDE u l-emissjoni ta' kif huma mkejla fil-laboratorju. Iva, is-sur Falkenberg fil-litra tiegħu esprima tħassib rigward il-dewmin li kien hemm kien imħasseb fuq l-adozzjoni ta' regoli RDE fl-Unjoni Ewropea. Jiena weġibtu u jidur li l-tweġiba tiegħi kienet ċara. Jiena tajt garanzija lilu illi kont qed nagħmel l-almu tiegħi biex niżgura illi ikun hemm adozzjoni kemm jista' jkun malar possibbli, però spjegajtlu li hemm bżonn ta' maġġoranza kwalifikata fil-waqt li ma xtaqniex il regoli jiġu imdajfa il-komunità leġislattiva ma tippermettix illi jiena nagħmel investigazzjoni fuq eh, il-manifatturi. L-istati membri jistgħu jagħmlu dan u fil-fatt l-istati membri resqu rapport lill-grupp apposta li ġimu apposta dwar l-RDI e. jiġifieri din liġi tal-kompetizzjoni fejn il-Kummissjoni tista' tibda l-investigazzjonijiet minn raja. Il-Kommissjoni ma tistax tinvestiga direttament lil mini manifattura l-karozzi, tista' titlob lill istati membri biex jagħmlu dan, iżda biex tagħmel dan għandha bżonn ta' ċerta provi, provi li dak iż-żmien ma kellniex. Kallim l-limis. Grazzi, jina għet nisma b'interess kbir dak li għandek xi tgħidilna. Jina eh, għandi mistoqsija dritt tal punt. Fl-opinjoni tiegħek f'xi waqt ta' dan il-proċess ta' meta konna qed nadottaw l-RDI, e, għad kien hemm sforz minnaħat tal-Kommissjoni u tal kummissarji jew kella minnaħat tal-Industrija li pruvat twaqqaf jew eh, Eh, xejjen id-dajef dan il-proċess? Mela, minna tal-kommissjoni, ovvjament, le. Kien l-obbliku tana illi nċaqlu l-affarijiet. U aħna fil-fat namlu għamilna nsi diskussjoni ma l-istati membri. Stati membri li xtaqlu li l-affarijiet jaħdmu kif suppost. Kulħat kien jaff illi l-industrija ma kienx joġoba il-PEMS u laqas ma kienu joġbu għal-RDE. Eh, kienu jipreferu xi tip ta' ċiklu ieħor, però aħna xtaqna nmorru għal PEMS u l-RDEs edna li hemm żewġ sistemi. Waħda li jippreferu l-istati membri għaliex hija aktar simili għal kondizzjonijiet reali ta' sewqan u l-oħra li iktar preferuta mill-industrija. Jiġifieri li kollok ċiklu bladdoċ um, bla għal karozza. U il-Kommissjoni għamlet id-deċiżjoni tagħha u l-industrija kellha taħdem u taqdef sabiex isir dan it-tip ta' testjar mbagħad, jew tkun konformi ma' dan it-tip ta' testjar. Mela li qed tgħid inti huwa li l-proċess ħa ħafna żmien iżda li ma kienx hemm ħadd illi waqqaf il-proċess sewa. Fl-opinjoni tiegħek x'jista' jsir fil-ġejjieni jekk ħadd mo qed itelfu dan il-proċess. Allura jidher illi hemm bżonn ta' ħafna żmien biex tiżviluppa xi ħaġa ta' dan it-tip. U eh, dan ma tantx huwa pożittiv għaliex qed nitkellmu fuq affarijiet li għandhom impatt reali, impatt dirett fuq il-saħħa u l-ħajja ta' ċittadini tagħna. Għalhekk xem bżon li jimbidel biex id-darba li jmiss meta jkollna bżon nbidlu l-affarijiet, l-affarijiet jimbidlu iktar malajr. Jina nej, jina nwiġbek uh, eh, b'dan il-mod. Fil-fatt hemm żewġ affarijiet li tista' tagħmel. L-ewwel nixtieq ngħid li aħna nixxilna nagħmlu dan meta jiena kont direttur ġenerali ġifir fit tliet snin. issa, għaliex ma millniex dan kollu iktar kmini? Ma millniex għaliex ma kellniex il-backing, ma kellniex il-mandat ta' l-industrija kollha li kienu il mahwara Kars 2020. Dan seħ f'Novembru 2012. Meta ħna rċivejna l-mandat f'Novembru 2012, aħna u fil-fatt konna diġà bdejna fl-2011 permezz tal-JRC, però meta għati iqis il-ħin li dan kollu ħadilna kien żmien qasir. fit tliet snin dan kollu sar. Il-man, ġifiri zmin kien daqs zmin li nkelli fil-mandat fil-kariga tiegħi. Fakarkom illi l-2017 l-iskadenza tal-2017 għada trid tiġi, għada trid tasal u nistaw nlaħqu ma' din il-mira. Meta jiena kont qed naħdem eh, taħt il-Viċi President Tajani, it-tihdet deċiżjoni li ġiet appoġġata mill-ministri kollha, mis-CEOs tal-kumpaniji, mill-industrija, mill-NGOs, etc. Jiġifieri naħseb li kollok approċċ inklusiv li jintegra l-industrija, id-dimensjoni politika, l-NGOs, li tinvolvi l-atturi interessati kollha huwa importanti u fil-fatt il-kesa kienet eh, kruċjali. Grazzi, issa l-Onorevoli Tens. Grazzi u grazzi anka l-Sur Kaleha eh, tal-fat li ġi fosna. Mela, xini l-figura ta' persuna li qed imutu b'mod prematur minħabba minħabba dawn it-tip ta' emissjonijiet. 400.000. Għax der li li jett 300.000 iktar kmini. Le, le, le, mela, 400.000. Iva, naqbel miegħek. Din hija il-figura ta' persuni li jmutu minħabba il-particulate matter, mhux minħabba il-NOx. Ovvjament, wieħed t iqis illi meta qed nqisu l-emissjonijiet ta' karozzi li għatmu bil-petrol, dawk anqas biss qed nittrattawhom hawnhekk. Issa, id-definizzjoni ta' defeat devices hija miftuħa l-interpretazzjoni għaliex eh, memx għadda mux ċar differenza bej cycle beating u defeat devices. Nafu li ma għamilx sens li inti ma titkellimx bħala kommissjoni ma l-istati membri għalix trid tikseb minn għandhom l-evidenza, però xaħġa li tista' tagħmel il-Kummissjoni Ewropea hija li taġixxi fuq l-informazzjoni esterna, l-informazzjoni li tirċievu li turi illi xi ħaġa jista' jkun li ħażina. Jiena missejt fuq il-kwistjoni tal-emails, iktar kmini. Inti qed li mill tal-2009, 10, 12 ma kien hemm xejn mill ma kien hemm l-ebda informazzjoni illi waslet lilek relatata ma l-iskandlu li qed ninvestigaw hawnhekk u jekk iva kif dan kollu. Iva għandek raġuni, għandek raġun, skużawni, rigward l-Istati Uniti, il-figuri dwar il-kwalità tal-arja fl-Istati Uniti huma aktar riġidi meta mqabbla ma, ma l-Unjoni Ewropea. Il-figuri huma aktar oljin. Waħna għanna tħassib uh, anka rabta ma l-figuri tal-hu. Issa, rigward id-defeat devices, u da kollu li qed ngħidu jurina kemm hu diffiċli illi tirrealizza illi qed jintużaw defeat devices. Anka l-GRC fir-rapport tagħhom eh, qalu li huwa assolutament diffiċli ħafna illi tinduna li hemm defeat devices. Per definizzjoni, defeat devices huma xi ħaġa li ntużaw apposta biex ibidlu l-aġir ta' kif taħdem karozza. Iva, u minnu, però dak li qed tirreferi għalih, tista' jista' jkun faċilment cycle cycle beating u kol. Jiġifiri li eh, jiġifiri li etnejdu għawek huwa illi u kol li defeat devices mux neċessarjament ikun xaħġa fizika bċi tiketta fuqom li jgħidu I'm not a defeat, li minix defeat device. Emm il-kollegi tijaj, għawek il- kellim ġinterrott. Ma taċ fadali ħin, nishtiq namel din il-mistoqsija, l-informazzjoni il waslitlek il kienem f'dawn l-emails, għat ma waslitlek, ma nafx li ma emails tamer referenza li jom, seri ta' emails bel JRC u DigiGrow li jgħidu dan dak li jiġri fil-ħajja reali u jgħidu li hemm ċerta eh, effett kim sejaħ memory effect, illi qed jiġi użat fl-istrateġija eh, li tintuża fil-magni. Kif jista' jkun li dan kollu ma ħasbekx? Jiena qatt ma ġejt informat minn dan kollu u li għandi xnejt huwa illi iktar minn li email għanna bżonn ta' evidenza iktar eh, sostanzjali. Iva, iva. Naqbel miegħek Pero din il-kwistjoni kollha ma jistax ikollok l-evidenza jekk ma jkunx hemm xi informazzjoni li tixprunak tiġbora l-evidenza. U naħseb li l-Kummissjoni dan li kellha tagħmel, intom jekk tirċivu l-informazzjoni tridu taġixxu bħal donnok qed tgħid li din l-informazzjoni qatt ma waslitlek. U allura jekk ma waslitlekx, kif ma waslitlekx? Wara kollox dinja l-unika qodda li tista' tixprunak biex tiġbed l-evidenza. Iva, waqt il-mandat tiegħi aħna konna attivi ħafna biex infakru l-istati membri nur rwol tagħhom rigward is-sorveljanza tas-suq. Aħna batna itri l-istati membri u ħeġġiġnijom sabiex jagħmlu sorveljanza tas-suq kif suppost. L-istati membri għandhom is-seta wkoll illi jimponu sanzjonijiet. U għad fiċla ħafna illi l-Kommissjoni tissostitwixxi l-Istati membri. Aħna ma nistawx ma nirrispettawx il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Le, le, le, jina mux qed ngħidlek li ma tix tirrispetta l-prinċipju ta' sussidjarjetà, però hemm xi ħaġa waħda biss li tista' tagħmel kummissjoni dik li titlob l-informazzjoni u intom ma miltuwiex. Intom ma tlabtux informazzjoni. Inti għattajt li qatt ma rajta din l-informazzjoni, jew qatt ma rajt dak li kien hemm fl-emails, kif qatt ma rajthom dawn l-emails, dik il-mistoqsija. Jiena nista' ngħid li meta kelli uh, eh, suspetti jiena dejjem xejt. Kull meta jkollna l-evidenza, jiena għadim tfuqa, però ma nasibx li hekk għandek tħares li din il-kwistjoni miex il-Kommissjoni li għandha rwol li tinforza l-affarijiet u ma l-istati membri li għandhom jizguraw l-infurzar tal-liġijiet. Jina għandi 29 rapport fuq l-istati membri u situazzjoni hija diżastruża u importanti li l-istati membri jizguraw li l-leġiżlazzjoni qed tiġi informata. Uh, Grazzi tassew għal tweġbit tiegħek u anke l-introduzzjoni li għamil <coughs> Is-sorveljanza tas suq jiena rajt ittra mis-sur Tajani fejn wara laqa tal kunsill indirizza konferenza u li importanti li nikkonsidraw sorveljanza tas suq. Issa, jekk niftakar tajjeb anke kif għalinna l-Kummissarju nnifsu din l-ittra inkitbet wara li ġew importati tajjers miċ dan ma kellu xejn x'jaqsam mal-emissjonijiet u mad-defeat devices. Fim tajjeb? Risposta, litra kienet reminder l-pajizi biex jimmonitoraw is-sistema ta' sorveljanza ta' suq. Din intbatet fil-25 ta' Lulju tal-2012 u hawnhekk nikwota li stati membri għandu jkollhom l-istrutturi meħtieġa u r rizorsi biex jidentifikaw fit-territorju tagħhom u biex jieħdu azzjoni korrettiva fir-rigward ta' prodotti li jew mhumiex konformità mal-kriterji tal-protezzjoni tat-tip Ewropej jew li qegħdin jippreżentaw teddita għas-sigurtà u l-ambjent anke fil-rigward ta' kwalunkwe anke fil-rigward ta' kwalunkwe falsifikazzjoni. Għalek, l-istati membri stess kellhom responsabilità li jindirizzaw dawn il-problemi, aħna xorta waħda konna qed infakru l-istati membri fir-responsabiltajiet tagħhom ta' sorveljanza tas-suq. Inti qed tgħid li responsabbilta kienet tal-Istati Membri li jieħdu azzjoni fuq l-ittra imma l-Kummissjoni ma kellix responsabilta li tieħu azzjoni fuq l-email mill-JRC. Aħna konna qed nitolbu l-Istati Membri biex jimplementaw email biex implementaw litra email mill-JRC ma, ma tatinix eh, seta li investigazzjoni aħna nistgħu nitolbu pajjiż li jieħu azzjoni jekk ma jkunx qed ikun f'konformità ma' leġiżlazzjoni. U kif qar is-sur Falkenberg huwa li aħna nistgħu ntejbu s-sistema, ntejbu sorvenz tas-suq. Iva, dan għandna nagħmluh. U wara l-iskandlu tal-Volkswagen dan huwa l tal-proposta tagħna dwar l-approvazzjoni tat-tip biex is-sistema tkun iktar effettiva. U jiena għalhekk fil-konklużjoni tiegħi semmejt il-ħtieġa li jintejbu l-governanza u l-supervizjoni jiena fix-xogħol preċedenti li kelli fil-Kummissjoni kont responsabbli għat trasport. Is-settur tal-vetturi huwa l-uniku mod ta' trasport fejn manna lebda awtorità Għanna dan fis-settur tal-avjazzjoni, għanna dan fis-settur tal fis-settur marittimu eh, wara qrika u prestiġ, għanna dan ukoll fis-settur tal-ferroviji. Iżda fil-vetturi hemm bżonn li insaħħu s-sorveljanza tas-suq. U għalhekk aħna ressaqna din il-proposta. Irridu illi l-awtoritajiet nazzjonali ikunu sorveljati u anke l-produtturi U għalhekk għandna din il-proposta. Mela, il-mistoqsija tiegħi li jmiss biex ma jiskadix il-ħin. Inti semmejt lista ta' azzjonijiet li jistaw jieħdu l-istati membri bħal per eżempju inċentivi rigward ta' restrizzjonijiet fil-bliet, inċentivi fiskali per eżempju din kienet xi ħaġa illi inti jew il-Kummissjoni preżentat lill-istati membri matul eh, il-ħatra tiegħek qabel l-iskandlu qabel ma ħareġ l-iskandlu tal-Volkswagen? Nixtieq niċċara li din littra jiena batta fil-kapaċità tiegħi ta' diġa fid-diġi ambjent. Dan għamiltu għax rajt li kellna nument eh, eh, strumenti limitati u ma kienx se jkun biżejjed li nibdlu it-test. Parti mir responsabilità li aħna għandna hija li nibdew fl-bliet anke mingħajr din litra il-bliet Ewropej qed jieħdu azzjoni għandek restrizzjonijiet fuq it-traffiku għandek aktar kwistjonijiet relatati ma' inċentivi fiskali u qed naraw ukoll teknoloġija li qed taqdir wol bħal pereżempju il-karozzi elettriċi. Imma l-ek varjetà siħa ta' miżuri li jistgħu jiġu użati jiena dawn kollha eh, nizziltom fitra li bat l-istati membri kolli li nistanu sama ma'kom ukoll. Kol għax inħossu li huwa importanti ħafna li mmorru lil lin mill-kwistjoni teknika tal-approvazzjoni tat-tip u li nħarsu lin il-problema b'mod komprensiv. Grazzi l-Onorevoli Lopez Bermejo. Grazzi, l-wara nofsinhar tajjeb lil kulħadd. Sur kajjeħa, inti fit-tweġbit tijak etturi bitċar li jinti kont taf illi kienem dawn l-emissjonijiet eh, għallaw l-emissjonijiet RDE ma kienux l-istess pal tal-laboratorju u kienem dawn id diskrepanzi Eh, dawn issemmew ukoll fid-diskussjonijiet politiċi li saru anke mas-Sur Tajani, mal-Kummissarju Tajani, u l-kwistjoni ġiet ukoll indirizzata mal produtturi innifisom u kollox middera jidher li huwa legali. Sur kajjeħa din hija xi ħaġa skandaluża. Jew is-suspettajtu illi l-kumpaniji kienu qegħdin jużaw id-defeat devices li huma qed jinnegaw kamil darba. Jew qed jew issuspettajtu illi li tagħti membri ma kinux qegħdin jimplementaw dawn it-testijiet ta' missjonijiet, m'għandi l-ebda dubju li dan il-ksur kien qed isir kollu fl-istess ħin u li jintom ma ħadtux azzjoni f'waqta għalhekk għandi tliet mistoqsijiet. ħanaqlahom minn fuq l-istonku tiegħi u ħanuża l-ħin tiegħi bl-aħjar mod possibbli. Mela, tiftakru li forsi kien hemm xi diskussjoni fuq id-defeat devices biex jiġu manipolati l-emissjonijiet, tiftakar jekk kien hemm xi tip ta' diskussjoni bħal din fejn forsi is-servizzi tal-Kommissjoni u kol għajmu l-kwistjoni ta' diskrepanza li tasal anke ta' sa' 20 darba iktar bejn testijiet fil-laboratorju u l-emissjonijiet reali ħadd qatt ma suspetta li din kollha hija ċorta defeat devices naħseb li tkun l-ewwel ħaġa li taħbad ma' moħħok. Jena dan stirt nafbih meta li pie ħarġu b'din l-istatistika. It-tielet mistoqsija. Jekk taħsbu il-produtturi tal-karozzi kienu eh, innoċenti, <coughs> <coughs> ma sospettajtux illi l-leġizlazzjoni ma kienieċ qed tiġi implementata kif suppost, kelkom diskussjonijiet ma l-awtoritajiet nazzjonali jekk iva meta kif fuq li ma livelli ġie deċiż illi ma jkunx hemm proċedimenti ta' ksur. Jiena ma nistax nemmen li ma kont taf xejn. It-tweġiba. Se jkolli ninnega dan kollu, kulħadd kien jaf li kien hemm dawn id-diskrepanzi, din hija xi ħaġa li kulħadd kien jaf, anke l-Parlament kien jaf, li sati membri kienu jafu wkoll. Jiena ikkwotajt il-komunikazzjoni Cars 2020 kien hemm diskrepanzi bejn it-testijiet fil-laboratorji u l-RDI. E. Dan kien din kienet informazzjoni magħrufa, kulħadd kien jaf ta' li konna nafu. Iżda il-problema kienet illi kulħadd ħaseb li dawn id-diskrepanzi kienu minħabba il-cycle test li ma kienux rappresentanti, rappresentanti tal-verità li kienu skaduti testijiet antiki u għalhekk il-Parlament fl-2013 adotta leġislazzjoni ġdida u il-JRC u l-Kummissjoni u l-Kunsill l-istituzzjonijiet kollha qablu li l-sistema kellha tinbidel. U int il-Kummissjoni talbet toħroġ b'sistema li taħdem kif suppost. Is-soluzzjoni kienet sistema li taħdem kif suppost u li tkejjel l-emissjonijiet real time. Ħadd ma semma li qed jiġu użat id defeat devices, kellna laqat mal partit interessati, mal stati membri, ma' kultati gruppi, ħadd ma semma d-defeat devices dak iż-żmien. Dik kienet is-sitwazzjoni dakinhar fl-aħħar. Aħna. Ah, no frazzjonijiet tagħna mal stati membri ma naqdux nissospettaw fihom aħna nikkoperaw b'mod leali jekk nemmu li stati membri qegħdin jaġixxu b'mod ħażin mela iva nieħdu azzjoni ma jiena dejjem nassumi li kulħadd għandu intenzjonijiet tajba. Ma naħsibx illi kien hemm intenzjonijiet ħżiena minn naħa tal-istati membri f'dan il-każ. Grazzi l-Onorevoli Deli. Grazzi tassew. Sur President, One of Snar tajjeb Sur Kajjeħa, l-ewwel mistoqsija tiegħi. Inti semmejt xi ħaġa straordinarja għad illi kulħadd kien jaf u ħadd m'għamel xejn. U xi fisser dan? Dan ifisser illi aħjar li jkollna strumenti differenti u inti semmejt ukoll ħaġa oħra. Ettilli, wasal il-waqt li jkollna Aġenzija Ewropea li tkun indipendenti biex tħares lejn is-sorveljanza tas-suq u anke tagħmel monitoraġġ tal-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi. Inti x'ser tagħmel? Sur kajjeħa biex tenna nimxu f'din id-direzzjoni, inti x'ser tagħmel? Issa, tweġibit illi tajtna, mistoqsejn numru seba. Inti kont l-ewwel wieħed illi faħħart l-ideja li kunem analizi ta' bejn l ispers u l-benefiċċji qabel ma joħorġu proposti leġislattivi, issa 75,000 ruħ imutu b'mod prematur fl-Ewropa kull sena minħabba l-emissjonijiet NOx U dan ma wasal biex jitledet lebda deċiżjoni. Fil-laqa tal-komitoloġija tal-2015 intqal illi kien ser ikun hemm e, fattur ġdid li ma jirrispettax il-normi, ma jimpurtax tista' tkun mija fil-mija ola fil-valuri tiegħek. Hawnhekk hekk tfisser Tin ħaġa li xtaqt inqajjem hawnhekk hija li id-direttiva ta' responsabilità ambjentali trid tiġi rispettata fejn ikun ser jitħalla impatt fuq is-saħħa pubblika jew l-ambjent. Dan għalhekk xi fisser li hemm bżonn li nemendawa. Grazzi, Onorevoli Deli. Inti semmejt li kulħadd kien jafu ħadd ma xejn. Jidispeċini maħna għamilna ħafna. Ħadna ħafna azzjoni u għamil restaqna proposti biex nibdlu s-sistema, għamilna ħidma teknika, waqqafna JRC, traduċejna leġislazzjoni ġdida biex nibdlu il-test tal-RDE. Ġifiri, ma naħsibx illi għandek raġun tgħid li ħadd m'għamel xejn għax jiena naħseb li l-Kummissjoni għamlet ħafna bl-appoġġ tal-Istati Membri tal-Parlament u tal-istituzzjonijiet kollha. Issa, x'inhija l-opinjoni tiegħi fuq din l-Aġenzija? Jiena funzjonarju fil-Kummissjoni. Għalhekk jiena rrid nisma' minn dak li jintal mill-kulleġġ. Issa, biex inwieġbek, Irrid ikollna mekkaniżmu ta' supervizjoni, mekkaniżmu iktar f'saħħtu li jippermettilna niksbu sistemi aħjar biex nagħmlu monitoraġġ tal-istati membri. U imbagħad ikun hemm oversight tal-operaturi ekonomiċi wkoll tajtkom l-eżempju tal-Aġenzija f'Kolon fl-Afgħandu xaqsam mal-avjazzjoni. Din l-Aġenzija jista' jkollha oversight fuq l-azzjoni li tittieħed mill-istati membri. U jkun hemm audit ta' dawn l-attivitajiet nazzjonali wara l-11 ta' Settembru il-Kommissjoni li jkun hemm kol ukoll kommissjoni li jkun hemm monitoraġġ fis-settur tal-avjazzjoni. U anke fir-rigward tas-sigurtà fl-ajruporti. Issa l aġenzi indipendenti ma naħsibx li għandha x'taqsam mal indipendenza tal-kulleġġ, imma li nagħmlu riforma tal-suq ta' solvenza tas-suq huwa wkoll ħaġa li għandna nikkonsidraw. Issa il-possibilità ta' awditjar biex ikun hemm żgurata l indipendenza tal-awtoritajiet nazzjonali li anke narmonizzaw l-infurzar tal-leġiżlazzjoni biex il-Kummissjoni biex il-Kommissjoni tkun tista' anke timponi sanzjonijiet u dan jinsab ukoll fil-proposta tal-Kommissjoni. Dawn huma miżuri konkreti li aħna qed inresqu u jekk ikun hemm rida politika din is-sistema nistgħu ntejbuha. Analiżi tal-benefiċċju u l-ispejjeż biex nwieġeb it-tielet mistoqsija f'Ottubru tal-2015 aħna ħadna deċiżjoni fuq il-fatturi ta' konformità għat tal-Kommissjoni dawn ma nżammewx imma huwa ħafna ħjar li jkollok deċiżjoni milli eh, inħallu l-affarijiet mingħajr ma jiġri xejn. Issa fuq responsabilta ambjentali u din id-direttiva hemm fitness check u tajjeb illi naraw kif dan jista' jiġi estis, Sinjura Deli. Imma hawnhekk qed tkontradixxi ruħek għax qed ngħidu illi nammont ta' persuni li qed imutu qed dejjem jitla. U e, il-produtturi xorta jistgħu jkomplu jniġsu. Proset il-Kummissjoni. E, Il-Parlament u l-Kunsill irridu jieħdu dawn id-deċiżjonijiet jgħid isir Kalleħa, is-Sinjura Evi, grazzi tassew. sew il-lejla it-tajba l-sur Kaliha Krespo jiena xtaqt nagħmel mistoqsija fuq il-finanzjament li ġie allokat għal produtturi. Skont artiklu 12 tar-regolament 715 715 il-diskrepanza edha seba darbit iktar mill-limiti li huma permessi u għalek ilna nafu li hemm dan in-nuqqas ta' konformità bejn l-emissjonijiet fil-laboratorju u dawk f'kundizzjonijiet reali. Inti ma taħsibx illi il-finanzjament illi jingħata lill-istati membri minħabba l-artiklu li semmejt jiena tal-artiklu 12 tal-regolament 715 ma, ma taħsibx li għal finanzjament huwa illegali jew inkella x'azzjoni ħadet il-Kummissjoni biex timta' il-monitoraġġ ta' kif ġew użat kif ġi eh, użat dan il-finanzjament. Grazzi għal din il-mistoqsija, din hija mistoqsija interessanti ħafna għaliex artiklu 12 tar-regolament jawtorizza l-istati membri biex jistabilixxu inċentivi finanzjarji għal produtturi. Lan kien li tinħoloq sistema ta' inċentivi biex ikunem inqas karozzolini ċsu fis-swieq. Dawn l-inċentivi iridu jaħdmu skont il-kondizjoni li jirrispettaw il-limiti stabiliti fil-leġislazzjoni. U biex il-karozzi li niċsu ikollhom retrofittings. Jew li dawn il-karozzi li niċsu ħafna jitneħħew kompletament. Dawn l-inċentivi irridu jiġu notifikati anke mal-Kommissjoni jekk ikun hemm kwalunkwe bidla trid tiġi informata l-Kommissjoni biex nagħmlu li jkun hemm konformità mar-regoli tajnuna mill-Istat. Issa hemm każijiet li aħna qegħdin ukoll nikkonsidraw fejn il-manifatturi qegħdin il-produtturi qegħdin jitolbu fondi u l-Kummissjoni qed tara jekk dan huwiex f'konformità mal-leġiżlazzjoni Ewropea. Iżda din hija xi ħaġa li rrid eh, nara fid dettall biex nara jekk hemmx eżempju prattiku ta' feħadna azzjoni. Isnur Evi, eh, hija inkwetanti ħafna li dawn il-finanzi setgħu ġew użati minajr ma fil verità ġew użati biex ikun hemm inqas niġis. Nixtieq nagħmel mistoqsija, l-aħħar mistoqsija fir-rigward ta' test cycle Common Artemis Driving Cycle. Inti taf b'din il-proċedura għaliex ħafna drabi persuni oħra anke mill-Kummissjoni ma biss jafu li teżisti din il-proċedura ta' testjar illi diġa kienet prezenti meta ġi itfassal, meta ġi nfassal il-regolament 715 u għalhekk setat tiġi konsidrata alternattiva għall NEDC. Iżda din il-proċedura qed sirt naf li tiġi użata mill-istess produtturi biex ikollhom monitoraġġ realistiku tal-emissjonijiet tal-vetturi, kemm fil-fażi ta' promozzjoni tat-tip u anke fil-produzzjoni għalfejn il-Kummissjoni ma isitx din il-proċedura bħala alternattiva valida. Grazzi tassew din il-mistoqsija inti qed eh, semmi meta ġiet adottata tal leġiżlazzjoni jiena ma kontx responsabbli dakinhar jiena bdejt fl-2012. Issa, dawn il-mistoqsijiet fuq sistemi differenti ta' kejl, dawn ġew studjati kollha mill-JRC miċ-ċentru tar riċerka konġunta. Dan kellhom ir-rwol deċisiv dan kollu għaliex huma raw fejn nistgħu nsibu l-aħjar sistemi li jilħu l-ħtiġijiet li għandna u li jindirizzaw il-problemi li jeżistu hawnhekk għandna alternattivi differenti u dan rridu nżommu f'moħħna. Imma il-JRC għal-bidu kien qed jara li erba alternattivi random cycles, ċiklu eżistenti, il-modelli ta' emissjonijiet jew il-PEMS il-Portable Emission Measurement System din tal-aħħar kienet meqjusa bħala l-aħjar waħda minn termini tekniċi u ħsebna li din is-sistema tkun l-aħjar waħda biex jiġi skurat li dawn l-emissjonijiet ikunu f'konformità ma' leġislazzjoni Ewropea u nevitaw il-problemi li għandna qudiem nista. Jiena miniex espert dwar Artemis u naf li din ġiet ikkonsidrata f'dak iż-żmien u li kienet l-alternativa li intazlet. Il-President dan jikonkludi l-ewwel ram ta' mistoqsijiet le għadna ma l-istajniex għanna it-tieni ram ta' mistoqsijiet. Fejn issa se jkollna tlet minuti għal kull mistoqsija. Onorevoli Gisika, inti stedint numru ta' vizitaturi mill-Lower Saxony nixtieq nil-qaħħom ma' u li se jkunu qegħdin jisimawk u jarawk taħdem. Nilqawkom għal dan il-Kumitat Speċjali ta' inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur tal-vetturi. Sur Gisike. Grazie. Grazie, Sur Dottor Kalleha, ta' risposti li tajtna. Għaw grupp ta' ċittadini mill- minn pajizi, naf li qegħdin fil-web stream, però il-ħbib tiegħi mill-Sassonja tisfel ġew <clears throat> biex jarawni naħdem. Inti għatti li aħna għadna li hemm 400.000 kas <clears throat> ta' ta' mwiet prematuri u kien anki kien hemm insemma 70.000 jew 75.000 irridu inżommu eh, ċifri u mux imbidlu ċifri eh, sempliciment billi ninventawhom. Allura eh, jiena nixtieq nitkellem ċari. Aħna kollha naqblu u anke rajni ħanki ma' Sur Falkenberg għandna bżonn ta' liġi ċari, proċedura ta' implementazzjoni komuni fil-pajjiżi membri kollha. 15 ilu aħna smajna l-Ministru tat-Trasporti tal-Ġermanja u meta nitkellmu fuq defeat device fil-Ġermanja jgħidu illi għal fiat e, test u għata 20 minuta u anki wara li wieħed ikun tfih il-defeat device e, xorta jibqa ikollu effett tal 22 minuta. Fil-Germania e, situazzjoni hija differenti. però l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija il-kompetenzi. U il-Ministru kellem kol fuq punt ta' clearance. Inishtiq nkun nafxini għal għal-idea tiegħek biex ikonna e, monitoraġġ tassu b'mod effiċenti. Grazzi ħafna, grazzi anki tal- ħbib tiegħek ta' Sonja Tisfer li għedin għawm prezenti fil-smieħ attuali. Inti għat affarijiet importanti ħafna. L-għonet li għanna bżon ta' liġijiet ċari. Il-liġi Ewropea għanda tkun l-iktar liġi ċara possibli. Tapplika għal 28 eh, pajis eh, b'lingwi differenti l-iktar ħaġa importanti illi li ġiet li jiġu approvati għandhom ikunu ċari biex jiġu biex ikunu jistaw jiġu applikati f'dawn ir-realtajiet differenti. Fil-każ tal-emissjonijiet tal-vetturi. Tridu taħsbu fil-differenzi tal-klima, differenzi ġeografiċi, illi wieħed jista' jkollu bejn is-Sassonja, l-Finlandja, l-Andalusija u, pajizi oħrajn. U dan ukoll għandu impatt fuq l-emissjonijiet u fuq it-test. U għal raġuni l-riġjada tkun ċara. Tieni punt, għanna bżon li konna implementazzjoni uniformi. Għanna su intern wieħed u ma nistawx nipermettu li kunem differenti fil-implementazzjoni e, u ma jistax ikun li e, pajizi differenti segwu proċeduri ta' e, ta' approvazzjoni differenti, più, fa, più iktar facili f'ċerti pajjiżi u iktar diffiċli f'oħrajn. U ma jistax ikun illi karozza li tiġi approvata eh, f'pajis wieħed li mbagħad tista' tiġi użata anki f'pajjiżi membri oħrajn. Dawn il, eh, il defeat devices eh, eh, inti tkellimt fuq eh, il-karozzi Fiat. Issa qegħdin neżaminaw il-talba tal ġermania u tal-Italja. Eh, però huwa importanti wkoll li eh, ikonna esperjenza. Aħna m'għandniex ħafna eh, funzjonari li huma esperti f'dan il-suġġett u għal din ir-raġuni rridu nibbażaw ruħna fuq l-awtoritajiet nazzjonali u għal din ir-raġuni rridu naħdmu mal-pajjiżi membri u ma nistawx aħna naħsbu li huma eh, eh, mumiex eh, li huma mumiex edin jaħdmu b'mod ġust. Lopez. Inti qed tgħidilna li m'hemmx know-how fost il-funzjonari tal-Kummissjoni u illi qed qed jibbażaw ruhom fuq il-test eh, li huma falsifikati mm, fil eh, bid-defeat devices u fuq il-likwidu eh, għaliex memx proċeduri ta' ksur minnaħat kontra l-Volkswagen. F'tan huwa hawnhekk għandna każ li rajna illi kien hemm Chrysler Benz illi kienet tpoġġi fuq s suq vetturi li ma jirrispettawx il-liġi u l-autorità responsabli mux qed tagħmel il-ħidma tagħha u qed jagħtu eh, ċertifikat ta' approvazzjoni antika l-modelli ġodda u waqt li fuq il-Volkswagen aħna biddilna kollox meta rajna li hemm eksur tal-liġi Amerikana. Kien hemm xi dewmien u nishtiq jena eh, eh, nirċevi anki din informazzjoni bil Ija, Jena bla dubju nista nibatilek bil miklub fuq dak li għandu xaqsam mad Dan id-dossier kien fuq l-agenda tal-komitati tekniċi fil-laqat kollha tal-2014 minn april ta' Mejju, f'April u Mejju, Ġunju, Ottubru, Novembru u anki f'Diċembru fil-laqat kollha f'jannar, f'marzu, kien hemm maġoranza f'Mejju. U għal din raġuni ma stajniex nadottaw qabel il reġistazzjoni nista' nikkonferma illi fil komitat f'kull agenda din il-kwistjoni kienet prezenti. E, u mistaqsjani mis. Inti rispettajt l-iskadenzi kollha ta' Kars 2020? Iva. Dina Aħa tidħol fis-seħ mill-2017. Aħna ma stajniex. Naprovaw qabel għax ma kienx hemm maġġoranza fil-kumitat, imma hekk inħarsu lejn oqsma oħra fil-komitoloġija e, titħol fis-seħ fl-2017. Mistoqsija Inti semmejt inizjativi possibbli biex jiġu tirati u jiġu riprogrammati il-vetturi difettużi dinajaw parti mill leġislazzjoni fuq l-approvazzjoni ta' tub, din ħaġa ta' tip, din ħaġa li tkellimna fuq aktar ta' il komissjoni qed tipproponi illi aħna ikonna dawn is-setat aħna nistaw nissanzjonawhom direttament dawn il-produtturi ma ma stajniex aħna skont il-liġi ma nistawx nagħmlodda, però minnaħa l-oħra aħna nixtieq li l terra terreteri programmom dawn il-vetturi. Naf li dina ħaġa problematika fuq intern. Però nisħa fuq il bżonn li inżidu is supervizjoni ta' suq jekk ma namluħx da ma jkonna nebda garanzija. Grazie, direttur kalli ħasna nerġan intervjeni. U namel referenza fuq diskussjoni għaddej attualment fil-Germania fuq il sostenibilità tal-Magna Diesel. Kienem, komita, kienem konferenza tal hodor u minn 2030 il- Eh, il-magri tal-kombustjoni mandomx ikunu autorizzati. Eh, kien hemm il-Ministru tal-Sassonja Tisfer xi ftit ġematilu u hija ħaġa verament sorprendenti li eh, Sassonja autorizza appoġġat din il din l-attività. Jiena nistaqsi lill kommissjoni għal muturi diesel għal-magni diesel, se jkun x-futurandom wara l-2030. Grazzi. Jena naħseb il kas tal-Volkswagen saħa fuq il-problema tal-futur tal-vetturi u specialment ta' teknoloġija diesel. Fl-Europa, mux fl-Istati Uniti, il-diesel huwa kważi eh, nofs is-suq tal-vetturi. F'postijiet oħra il-bejħu aktar limitat. L-industrija tal-vetturi ma ħad tkun l-istess fil-futur. Se jkun hemm bidliet fit-teknoloġija, se jkun hemm vetturi ibridi, vetturi elettriċi, bla dubju fl europa id u ukoll mexa u dim ħafna uġi ġi emmejjun fil-ġlida kontra CO2, però eh, il-problema ta' Nox verament eh, is qed jobbligana nerġaw naħsbuha fuq id-diesel għandhom ikunu diesel in notfa irridu jirrispettaw il-liġi Ewropej fuq l-emissjonijiet ta' NOx. Għandhom jirrispettaw il-rakkomandazzjoni tagħna fuq l-ambjent. Jekk dara ma jsirx, naħseb illi se jkun impressjoni kbira Però teknoloġikament aħna għanna nkunu neutrali, aħna ma nistawx nipromovu teknoloġija a favur ta' oħra. <clears throat> Il-produtturi għandhom din is-seta. Aħna le, il-Kummissjoni però tista' għanda timmonitorizza li il-teknoloġiji jkunu li ma jkunu għandhom jirrispettaw il-liġi. Grazie. Gerike, Geske. Jena minix tekniku u laqasint minn tekniku, laqasint inġinier, allora niprezenta din il- din il-kwotazzjoni ta', ta espert tal-vetturi, ta tal-magni, u li għetijajt li il moturi il-magni tal-kombustjoni u aċċettabbli eh, għal 150 sen oħra, specialment għal-dizel, għax nistaw anki niġildu b'mod effiċenti kontra l-emissjonijiet ta' CO2. Għal daqstant hemm esperti illi mhumiex qed jaħsbu ah, f'14 sena ah, bħala futur imma eh, mijiet ta' sena. Iva, jina minix tekniku fil-fat, eh, minix espert fuq dan, imma fil-futur eh, jista' jkollna din risposta bla dubju il-magni diesel li jistaw jgħatu rizultati tajbin biex inaqsu CO2 u li rispettaw il-limiti ta' NOx eh, nistaw anki nipreveduhom u teknoloġija tajdin tajdunna da u possibli li il-magni jiġu trattati b'mod tali li jirrispettaw il-limiti ta' NOx. Eh, jina naħseb il-futur il jgħidinna eh, li mija soluzzjoni kollega mistoqsija Remis. Il-kollega tijak għalinna li teknoloġija attualment meta wieħed is il-kwestjonijiet kollha eh, il-fatt li hemm ħafna nies qed imutu eh, prematurament eh, ma nistawx ikonna risposti immedjati, ridun naħsbu jekk hemmx soluzzjonijiet neutrali fuq livell tal-ambjent. E, jiena naħseb illi hemm soluzzjonijiet, inti tkellimt fuq il-fatt li l-Kummissjoni fuq l-aġib tal-Kummissjoni, però der li jiena ħaġa ċara. Inti tkellimt fuq nofs il-problema biss. Kien hemm emissjonijiet ħafna iktar oljin mill-limiti legali. U irridu naraw kif edin inkejlu il-ċentru komunitar il-JRC għamel eh, għamel eh, studju interessanti, però ma għamlu lebda intervenzjoni fuq il-kawza, fuq l origini Inti eh, inti ktib titra u għat li jemżon intejbu il-mobilta fil-bliet. Imma mux hekk kien imissek għamilt, inti kien imissek ktibt l-produtturi li għandhom itejbu il-sistema teknoloġiku tagħhom biex naqsu l-emissjonijiet. għalix aħna ma nistawx e, norbtu fuq id-diġi tal-ambjent biex ikonna Ewropa ktar nadifa. Le, bla dubju, inti tista torbot fuqi. E, ma jena kont et najt, anki jax jena Ah, peress li jina kont ex direttur ġenerali tal-entraprizi u eh, issa tal-ambjent, eh, aħna kena regolamenti li rridu nirrispettaw u dawn jirrigwardaw illi eh, irridu jkopru anki karozzi li l-jum fuq suq il-lum. Però biddiltu il-liġijiet biex jitkejlu l-emissjonijiet. Però biddiltu biss il-liġijiet fuq kif nistaw nkejluhom, però mhux fuq kif innaqsu eh, u uh, niproduċu uh, eh, magni, magni li ma jagħmlux emissjonijiet. Eh, ma però l il irridu namlu l-orientazzjoni, mbagħad la darba nkunu għamilna dan mhux aħna biss fi Brussell fi DG tal ambiet irridu najdu lil produtturi biex jiproduċu dak it-tip ta' karozza. Però ma nasibx li għas neċessarju għax fuq il-vetturi ibridi, fuq il-vetturi eh, elettriċi eh, fl-ambjent pubbliku kulħadd irid eh, mezzi ta' trasport indaf anki l-ekonomija u kol titolbu da, però trasport nadif ma nistawx aħna niksbuħ millu malada. Irridu naħdmu, irridu niprovaw intejbu l-kwalità tal-arja fl-ibliet. Però bekk aħna tlifna 10 snin. Jena direttur ġenerali tal-ambjent, il sena bissa u nista nkun anki eh, ottimista. Jena nista anki nirbaħa eh, il-problemi għal-futur. Eh, is-sur Gizek. Mella nixtieq nerġa' nitkellem fuq l-ittra li batlek is-sur Falkenberg f'Novembru tal-2011 mela tkellimtu fuq Eh, l-emissjonijiet u din eh, l li suppost kella attachment eh, pero dan attachment qabel għatma wasal jew wasal un bat bdew minn ta' 10 xhur palissa li aħna għanna l-epoka tal-email ta' regolamentazzjoni aħjar e, e, e, inħoss li l weħti li kunem minn ta' xar xur biex jirċevi attachment hija ħaġa li ma nistawx naċċettaw. Jiena wkoll provajt nsib solu spjegazzjoni għal din il-problema, però għatma għatma fimta jina, għatma fimta jina u koll tlaqt li jispiegaw li għalix forsi jridu ntejbu sistema jiena mux tortija jek jiena ma rċevejtux, ma nistana ċejn iktar fuq dan fuq din il-problema. Jiena nishti nitlob skuza għal grupp ta' zja ta', ta, persuni, ta' ċittadini għal din ir-risposta. Inti tkellimt fil-futur li se jkun hemm viġilanza aktar effiċenti. Aħna għanna eh, sistemi ta' eh, kejl li huma iktar eh, preċiżi. Ah, aħna nixtiequ nkunu nistgħu nkejlu l-emissjonijiet veri biex ikonna l-arja nadifa, però verament iridu għadin l-arja. Eh, la darba nkunu eh, eh, il-ħakna din il- din il-verifika meta sen sir din, meta sen kunu nistaw najdu li il-ħak nihda. Din hija ħaġa interessanti ħafna x'aħna namlu evalwazzjoni tal-vantaġġi tal-iżvantaġġi naħossu illi s-sistema portati li huwa l-iktar wieħed l-aħjar. U dana se jkun għabbażi ta' teknoloġija ġdida, ikreċamlu teknoloġija ġdida, illi jista jinkludi ċikli kolla eh, ta' sewqan fil-fat eh, fil-laboratorju kien possibli li dawn il-vetturi għaddu test ma fil-realtà le. Meta u għed jikkonsidra l vantagġi tal-PEMS, illi anki dina u kol ġita ġutata mill-istati membri u l-JRC ikkonkludew illi dan il-sistema għu ħafna iktar effiċenti U aħna forsi l-ewwel reġun fid-dinja li għandu din is-sistema ta' kejl. Dan huwa standard Ewropew u dan jfisser li ħassa kunu fuq l se jseguna. Qed isegwuna ċina, l-Korea, l-Indja u Russja. L-Ewropa hija l-ewwel raġun fid-dinja li imxiet lejn PEMS u din dan kien pass importanti ħafna għal-kumpanija, għal-kumpaniji u għal-industrija u koll, pero u importanti u koll la saħħa tal-ċittadini biex nevitaw dak li ġara fl-moddi. E, L-emissjoniet kienu orjin wis għax il-test kien antikwat, kien antik. Grazzi. Jena laħar kellima u għandi forsi nip prova nikkonkludi fuq dak li ntqal illum. Jiena kelli l-opinjoni, l-impressjoni illi fl-opinjoni tiegħek il-Kummissjoni ma mneċej xejn ħażin fl-imoti u li kienet irresponsabilità tal-istati membri. Però inti ma jdispixik xejn eh, meta tkun taf dak li dak li ġara llum m'għandekx ma taħsibx li kien hemm xi problemi min-naħa tagħkom, jiena mhux qed ngħid illi kull ma miltina kien tajjeb, nixtieq ngħid bil-moċari li jiena kont xokkatu u kont irrabjat ħafna meta feta meta faqa dan, dan l-iskandlu. U anki dak li dispiċin l-iktar u li ma kienix iktar settat biex nieħu azzjoni għax leġislazzjoni ma, ma kienix tippermettilna li nimxu l-iktar l-im l-implementazzjoni eh, il-produtturi jridu jikonformaw u l-istati membri jridu jirforzawhom u għahna kull ma stajna nagħmlu għalli nagħmlu reviżjoni. Jiddispjaċina ħafna dak li ġara u għahna kien ikun aħjar kieku dan għatma ġara għax eh, immina reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Però nixtieq ngħid ukoll illi bis-setat limitati li kellna kienet diffiċli imma il-mistaqsija tiegħi edi, kif għadt inti iktar eh, qabel u anki Falkenberg għall istess ħaġa li għandna bżonn aġenzija biex ikonna oversight aħjar fuq l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm opportunitajiet li jkun hemm sorveljanza ta' suq aħjar għax kulħadd jaf illi aħna m'għandniex biżejjed sorveljanza fuq suq fl istati membri. U għaliex il-Promissjoni qatt ma' proponit aġenzija. Għax jien naħseb li dinja għahda mis-soluzzjonijiet biex e, nagħmlu prevenzjoni li jerġa' dan l-iskandlu. Dan huwa punt importanti ħafna u jiena se natik risposta forsi zballiħor kien illi ħana fukajna wis fu e, l-intenzjoni li mbidlu test u l-kollegi kienu edin jiprovaw jisibu emendi, kompromessi u bidliet eh, mal-industrija, mal-istati membri u mal-partit interessati, però naħseb illi illi sorvesta suqja ta' importanza uguali. Għanna bżon aġenzija, Iva, ma biex namlu dan għandu jkonna rida politika, ftejn fil-politiku, fil-li moddi meta kena kriżijiet gbar fit trasport Kien hemm proposti eh, minnaħat tal-Kummissjoni biex noħol u aġenzija. U wara li kien hemm problemi eh, fil-trasport marittimu eh, e e ġew proposti mekanizmi bħal daw għal dak it-tip ta' trasport. Iva, hemm ħafna possibilitajiet. Jiddispjaċini illi qed ninterrompi, kien illi naħdem fuq is-su intern għal 10 snin u f'ħafna eh, osma rajna li jem illi memx bizzejt sorbulenza minn istati membri. Inti mintkomx eddin ti proponu l agenzija imma laqas għandkom mira fuq kem jistaw jamlu l-istati membri. Inti taħseb verament li nistaw nisolvu l-problemi, iva jena naħseb nistaw, u jek ma jkunix l agenzija il-proposta li għanna hija li namlu riforma ta' sistema li għanna importanti ħafna. Aħna edin naħdmu fuq l-autoritajiet nazjonali fuq l-auditjar eh, et natu l-possibilità biex jamlu sanzjonijiet biex jinfurzaw edin edin inżidu l-mekkanizmu u namlu iktar qawwi. Ħaġa oħra jekk ma namlux aġenzija u nittama li ta' nissorprendik, nistgħu nużaw aġenzija ġa eżistenti. Per eżempju, għandna Copenhagen hija aġenzija tal-ewwel hemm eh, eh, ġenerazzjoni għandna l-JRC li għandha l-esperjenza teknika jista u jkollha rwol ukoll u jista' jkun anki l-ekspertiż fil-Kummissjoni. Qed li fuq sikurezza tal-avjazzjoni għandna unità tal-esperti li qegħdin eh, jagħmlu żjarit fil-aeroporti. Fil Uh, eh, però attualment, bi situazzjoni attuali kif illum ma nistawx eh, namluha eh, bi risorsi li għanna. Grazzi, l-Onorevoli Finrik. fil fat jina mandi il-mistoqsijiet, il-mistoqsijiet tiegħi kollha ġew imwieġba. Grazzi mela ngħaddu għal kellim il-ħimis l-Onorevoli Zalba Pitekan. Grazzi ħafna Sur Kaleħa, għal dettalji u l punti li ċarajt il-na l-lum. Punt li jolqotni, u jibqa jolqotni, huwa li jmiss il-karozzi li ġew reveduti eh, skont għazi fil-rapport għal l-enerġija ta' trasport huma 20 darba aktar bil-limitu. Grazzi għal dik il-mistoqsija. Fil-fatt naħseb illi hemm bżonn naraw kif inhu possibbli illi kien hemm li biżna limitu Boxrin darba. Fil-fatt l-istrateġija tal-ICCT saret fuq 15 il-karozza, 12 minnhom li ġew approvati fl-Unjoni Ewropea, li toħra fl-Istati Uniti. Il-karozzi, il-vetturi illi qabżu il-limitu 20 darba huma dawk il-karozzi ta' jew aħjar illi l-approvazzjoni tat tip tagħhom saret fl-Istati Uniti, mhux fl-Ewropa. Dan huwa olli ħafna bħala limitu, però eh, rridu nifmu fuq xi qed nitkellmu. Daw ma kinux karozzi Ewropej, kienu karozzi Amerikani. Sovjament tista' tgħid illi eh, il-livelli huma ħafna iktar stretti u eh, meta ħadna l-medja, il-medja tagħhom kienet illi il-limitu inqabes b'seba darbit, però rridu niskura huwa illi il-karozzi u l-prestazzjoni tagħhom fil-sitwazzjoni reali ikunu konformi mal dak li aħna naslu għalih eh, fit-testijiet tagħna. F'Marzu 2014 fil-Kumitat għal RDEs dan l-aspett ġi konsidrat biex l-Istati membri kollha jqisu dawn il-fatturi, però fakarkom illi il-limitu nqabas inqabes 20 darba għal karozzi fl-Istati Uniti. Mistoqsija tiegħi li miss għaliex dan instab mill-Istati Uniti bħal donna qed induru maħadin il kustjoni L-Istati Uniti għandhom l-PA, l-autoritajiet tal-Istati Uniti jistaw jitkelmu direttament ma' min manifattura l-karozzi. Għandhom 300 inġinier fil-EPA Fl-Unjoni Ewropea situazzjoni differenti, hemm 29 stat, eh, hemm l-istati membri kollha u eh, biex tagħmel segwitu il-kwistjoni ħafna aktar twila. U anka fl-Istati Uniti minn manifattura irid jagħmel irid jinnotifika eh, l-użu ta' software ġodda. Hemm ukoll sistema ta' responsabilità li hija ħafna iktar brutali fl-Unjoni Ewropea għandna 28 stat membru li jaħdmu fuq il-prinċipju tal-rikonoxximent reċiproku u għalek dan jorbot għal madak li jedna iktar kmini u importanti illi l-sistema tal-Unjoni Ewropea tkun sistema iktar integrata. Ma nistax nejt ma naħsibx li xi MEPs ser jieħdu gost b'tan, uh, eh, però mm, naħseb li hemm bżonn ta' xi ta' sistema aktar federali, naf li forsi ma taqblux miegħi però dik hija l-opinjoni personali tiegħi. Probabbilment din hija l-unika ħaġa li ser naqblu fuqha sur kaljeħa. Jiena nammetti li ser nitlaq minn din il-kamra iktar inkwitata minn meta ġejt. Kulħadd jaf illi l-kumpaniji tħallew jagħmlu li jridu u ma saritx lanqas, ma sar lanqas ġudizzju tajjeb, intom suppost rajtu jekk il-leġizlazzjoni kienieċ qed tiġi implementata kif suppost. Xi drabi problemi komplikati kollhom bżonn soluzzjonijiet tassew sempliċi f'dan il-każ partikolari, kull ma rittu tam, kull ma uh, eh, kelkom tamlu, hija li kienet liktar ħaġa ovvja flok uh, ma tamlu dak li għamiltu li forsi iva kien, kien meħtieġ fil-stadju eventuali, fil istadji eventuali, pero ma kienx meħtieġ mill-ewwel. Jekk aħna nieħdu deċiżjonijiet ibbażati fuq il-bona ma nieħdux deċiżjonijiet ibbażati fuq il-bona fede tas-sew eh, ser talun imħasba u perplessa. Nitolbok li ma tħossok xek għaliex intom tafu kifini il-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, il-leġizlazzjoni jam sejsa eh, fuq eh, prinċipju fundamentali illi l-istituzzjonijiet jaħdmu flimkien Jekk l-istati membri u l-istituzzjonijiet jaħdmu flimkien tajjeb, allura nistgħu nittrattaw il-problemi tagħna. Qatt ma nistgħu nkunu ċerti mija fil-mija illi ħadd ma qed jikser il-liġi, tafu li dan isir ta' kuljum u f'kull qasam li għandna bżonn huma sanzjonijiet u jekk hemm bżonn irridu ntejbu għal leġislazzjoni. U mm, fil aħna modestament dan provajna namlu. Ġejna mitluba illi namlu dan mill-Parlament u mill-Konsil, ġejna mitluba wkoll biex nadottaw u naħdmu fuq il-proċess CARS 2020, però ġejna mitluba wkoll nisħu fuq il-mekkanizmu ta' Eh, approvazzjoni ta' tip. Jekk hemm rieda politika fil-Parlament, allura nistgħu ntejbu s-sistema. Dinja tweġiba tiegħi għalik. Grazzi u issa ngħaddu il-kelma l isnira Karima Deli għall-aħħar round ta' mistoqsijiet. Sur Kajjeħa, iktar kmini inti tkellimt dwar il-leġislazzjoni tal-Istati Uniti Iżda il-leġizlazzjoni eh, tal-Istati Uniti hija inqas diretta mill-li tagħna għaliex huma ma jsemmux l-espressjoni normal use. Sempliċement jagħmlu proibizzjoni ta' defeat devices. U għawek fejn qed insib problema insegwik. Fl-Italja wara ir-rapport tal-2014 l-Amerikani bdew investigazzjoni. Però xemma sar fl-Unjoni Ewropea, għaliex kellna nistennew sa settembru tal-2015 biex nagħmlu dak li għamlu eh, l-Istati Uniti, għaliex kellna nistennew skandlu xħata, xkont ser tagħmel biex tantiċipa ah, anka biex tantiċipa kustjonijiet relatati mal-rinnovazzjoni tal-flott tal tal-fleet renewal. Sur Kajeha, inti etejt diesel nadif. Sur Kajeha, taf li dan mux ser jisir millu mal-lada, pero nasib li jem beneficju partikolari hybrids, il-hydrogen, il-gas, hemm ħafna possibiltajiet. Għaliex le? Hemm bżonn ta' pjan għal settur tal-karozzi fl-Unjoni Ewropea li bat messaġġ lil min jimmanifattura il-karozzi. Eja ma ninsewx li l-persuni li jaħdmu għalik huma l-ewwel l-ħajbatu. Per eżempju, hemm il-kwistjoni tal ħadima tal-Volkswagen li jinsabu friskju. Jekk ma nindirizzawx però din il-problema issa ħatkun ħafna iktar diffiċli li l qudiem inħarsu dawk l-impjiegi. L-investituri rridu eh, iqisu zoni jew eh, direzzjonijiet ġodda, hemm bżonn ta' rikonversjoni. Ma nafx jekk inti dan qed u qed tikkonsidrah fl-istampa ġenerali. Sinjura eh, Deli, jiena nifhem it-ħassib tiegħek għandek raġun illi inti tagħmel il-mistoqsija e kif qed tagħmilha. Rigward il-vetturi attwalment fis-suq, is-sur Vella, il-Kummissarju responsabbli għall-ambjent, poġġa din il-kwistjoni u dim is-sinjura wara smeħ fil-Parlament biex jara li ma miżuri jistaw eh, jittieħdu. Mhix ħaġa faċli, hemm problema reali u kbira minħabba li hemm mm, karozzi li qed jiċċirkolaw fit-toroq illi jeċ li jaqbżu il-limiti. Li huwa importanti huwa li nippromovu ehm, l-użu ta' enerġija nadifa, ta' fuq ximpat dan għandu, fuq eh, il-ħaddima, fuq id-dinja tax-xogħol, però aħna għandna opportunità permezz tal-komunikazzjoni tagħna dwar it-trasport nadif biex nitlu iktar fil fond dwar din il-kwistjoni. Illum konna qed nitkellmu fuq eh, Cars 2020. Issa ser ikun hemm inizjattiva oħra. Hija importanti li l-Parlament Ewropew iwieġeb b'mod pożittiv għaliha. Din hija xi ħaġa bitħejja għas-sena 2030 Għawek għal darboħra rridu nqisu l-sfidi li qed naffaċċaw. Sfidi għas-sigurtà, għal-kompetittività, minħabba li hemm 12 il-miljun impjieg fl-Ewropa li jiddependu fuq dan kollu. Għalhekk hemm bżonn li naħdmu lkoll flimkien, anke flimkien mal-istituzzjonijiet biex nindirizzaw dan il-punt. Jina tassew nixtieq nistedinkom u anka forsi nistaw nitkellmu dwar dan punt bilaterali biex naraw kif nistaw ikunu attivi f'dan il-qasam. Grazzi ħafna sur Kajeha tal-li accettajt li tattendi għal dan ismiħ, grazzi u kol il-kollegi tal-li zammu mal ħina allokat għal-jom bejwet wieħor. Għatfadal ftit ħin, eh, onorevoli Lisa, biex eh, tgawdi eluq sninek Nfakarkom illi tistaw tresqu l-mistoqsijiet tagħkom bil-miktub lis sur Kaleha billi tibatuhom lis-segretarjat MS uh, sa 19 ta' Novembru. La' li miss ser sirna l-24 ta' Novembru u ser kunem ismiħ ta' Sinjura Sigoen Roel, Ministru għal l-Ambjent tal uh, Franza. Grazzi. Thank you very much.